Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lodwa tajba, signori. Merħba lil-mistiedna u koll. Lodwa tajba lil-kolħat. Naħseb illi aħjar nibdew bil-ħidma tagħna. L-ewwel nett merħba lil-kulħadd. Din il-laqa tagħna illum il Eh, jiena se meċi il-votazzjoni tagħna u għalfej ngħidilkom għalfej edha hawnhekk għaliex eh, ngħidilkom lina inni probabbilment l-iktar membru ta' dan il-kumitat anzjan. Mela. Qed nara li għaw biżejjed membri prezenti sabiex nibdew bil- votazzjoni. L-ewwel se naħtru il-buro ta' dan il-komitat u nibdew billi naħtru il-President il-ġdid. Nisma' minn għandkom il-proposti. Sir Bilan. Um, thank you, Mrs. Grazzi ħafna, Senjura President, għandi l unur illi nipprezenta l-Sur Malcolm Harbour għal pożizzjoni tal-President tal-Kumitat għall-Affarijiet tas su Intern u Protezzjoni tal-Konsumatur. Il-Malcolm kulħadd jafu ilu jaħdem f'dan il-Kumitat għal-bosta snin kien impenjat ħafna għal-ħidma f'dan il-Kumitat u eh, f'dawn l-aħħar snin rajna illi eh, għandu uh, l-istoffa illi kun President ta' dan il-Kumitat. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjah għax xogħol li għamel waqt l-ewwel parti tal-mandat u nittama li kun jista' ikompli. Vielen Dank, Herr Bilan. Sie sehen. Grazzi ħafna, Sir Bilan. Smajt l-applaus. Naħseb daw kienu kelmtejn xirqa ħafna għaw proposti oħrajn? Mela nieħu nota tal-fatt li m'hemmx iktar proposti għal kandidaturi u għal daqstant issa naddu għal votazzjoni propja peress li għaw biss kandidat wieħed. Nistaw namlu din il-votazzjoni votazzjoni waħda biss. Min jaqbel u min eh, jappoġġa il-kandidatura ta' Malcolm Harbour. Tajjeb, pratikament kulħadd mela namlu din il-votazzjoni bl-akklamazzjoni imma xorta jkollin saqsi għaw xaħat li ju kontra għaw astensjonijiet ma jidirx li danu għal-kas mela Aziz Malcolm inti issa da kif inħtart presidenta dal-komitat li sbaħ xewqat għas sentejn u nofs li mis jek joġba kja si postok għaw fuq fu, il mejda. Well, ladies and gentlemen, uh, or I think more friends and colleagues. Eżis kollegi, jew forsi ħbib, nista' ngħidilkom ħbib, grazzi tal fiduċja li Rejtu fija. Għal darboħra grazzi ukoll lil Barbara Weiler illi mexxiet il-dawn il din il-proċedura b'tant eleganza. Jiena nistenna bil-ħerqa li naħdem flimkien magħkom għandna programm mimli daqs bajda fit-18 il-xar li ġejjien għanna ħafna affarijiet x'namlu se jkun hemm bżonn illi naħdmu iktar b'enerġija ġdida, bżonn li nkunu organizzati ħafna u apparti milli li nirringrazzja lilkom il-koll għall-appoġġ tagħkom bħala chairman u l-ħidma ta' dan il-komitat li huwa li importanti ħafna nixtieq ukoll nirringrazzja l-koordinaturi kollha tal-gruppi politiċi li qegħdin għamnek l-Schwab, Snura Gepard u oħrajn u uh, Jürgen Kreutzmann issa telaq minn dan il-komitat u qed nistennew biex nkunu nafu min se joħodlu postu Alan Bilan, il-kollega tijaj, Sir Young u koll, jgħatawnek li ħa il-post ta' Sur Transafilidis. Nirringrazzjaw ukoll għal xogħol li għamel matul dawn is-sentejn u nofs li għaddew. Illum war nofsinhar se jkollna laqa estiża tal-koordinaturi biex naraw se jkun il-programm ta' ħidma tagħna għax-xhur li ġejjin biex naraw kif nistgħu nkomplu ntejbu il-ħidma tagħna u eh, sabiex inkomplu niksbu r-riżultati illi sissa dejjem irnexxilna niksbu. Nati merħba u koll lil dawk li għedin jisimawna permezz tal-web streaming. Et naraw illi dawk li segwuna permezz tal-internet għedin dejjem jizdidu fin-numru. Issa rridu Nispiċċaw bl-elezzjonijiet tal ħodu u naddu issa għall-elezzjonijiet tal-viċi presidenti ta' dan il-komitat. Erba kandidati li ġew nominati mill-gruppi politiċi najdilkom minuma l-ewwel viċi president is-sinjura Eritu Kolaha mill-EPP, sinjura Benedict Daniel mill-SND, tielet Sur Trematela mill-grupp tal-PPE li l-lum u għan dispost u s-sur li għorek mill-SND. Dawn il-nomini kolla saru minn gruppi politiċi. Nistaqsi jissa jekkawx nomini oħrajn. f'dan il-kas mela jiena niddikjara li dawn l-erba persuni ġew eletti u namlu dan permezz ta' akklamazzjoni. nixtieq tassew nirringrazzja lil dawn il-persuni illi eh, aċċettaw din il-kariga u nistedinom issa biex jiġu isibu postom hawnhekk ma' ġembi. Andrew Schwab. Chairman. Sir Schwab. Grazzi, President. Grazzi ta' li meċċejt din l-elezzjoni daqshekk malar. Jiena nixtieq ngħid li Sur Krematera jiskuża ruħu illi uh, ma jistatax ikun maħna l-lum imma huwa kontent ħafna illi inħatar viċi president ta' dan il-komitat. Iva palma tafu jina kontent ħafna illi għanna tim sot ta' viċi presidenti għalix dawn ukoll għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu f'dan il-komitat mhux biss fit-tmexxija tal-laqat imma fuq qatt ta' proġetti oħrajn marbutin ma' dan il-komitat nirringrazzjom bil-qoddim għal ħidma tagħhom, il-ħidma li sejwet u tul dawn is-sentejn u nofs li ġejjin. Mella, issa, l-ewwel qed nixtieq ngħid frabta mal aġenda tagħna għallum għandkom ħafna dokumenti qudiemkom diġà eh, ta' prezentazzjoni jiet li se jsiru llum biex nibdew ukoll ħidma fuq dossiers importanti Għanna smiħ importanti ħafna għada war nofsinar tal-proġett ta' Sinjura Gebhard fuq aċċess għal servizzi bankarji essenzjali. Nittama illi il-kol kemm intom tkunu tistaw tiħdu sem f'din id-diskussjoni importanti. Għalix naħseb illi dan huwa proġett importanti ħafna biex li għandu jsegwih dan il-komitat. Għandi pjaċir najdilkom ukoll illi għanna il-newsletter ta' l-imkow ta' dan il-komitat li eh, għanda forma xiftit eh, differenti issa biex nfakru il-sentejn u nofs tal-mandat ta' dan il-komitat. ġewana hija eh, il-kontribwent il ewlini għal din il-newsletter, din hija biċċa xogħol żejda illi uh, aċċettaw li jagħmlu u nixtieq ngħid illi daqel dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-internet illi kopja ta' verżjoni ta' din l-newsletter illi tinsab ukoll fuq l-internet illi intom tistaw taqrawa. Eh, intom tistaw taqrawa u jekk meta tagħmlu dan issiru ukoll ħbib ta' dan il-kumitat tagħna. Issa, hemm ukoll eh, minu għandkom xi minuti minuti tal-laqat ta' wissu ta' novembru u diċembru li irridu napprovawhom. Eh, fl-aħħar ta' din il-laqa nistgħu mbagħad naprovawhom jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet. Tajjeb mela. Ejjew ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għallum niftħu id-diskussjoni fuq eh, rapport ta' inizjattiva propja marbuta mal-servizzi ta' sejħiet emer ta' emerġenza għal trasmissjoni ta' sejħiet ta' emerġenza li jorġinaw minn vetturi. Din hija xi ħaġa li aħna inna nisħu fuqa li għandu jkunem għaddan l aċċess għas servizzi tal-1-1-2. Jena kont involut f'ħidma li saret qabel f'dan il-parlament xi sitt jew seba' snin ilu mhijiex idea ġdida u naħseb hawn xi ħut minna li huma xi ftit urtati minħabba li din l-inizjattiva damet daqshekk. Nati meħba l-Senjura Senalova, hija rapporter se jkun hemm preżentazzjonijiet mill-Kummissjoni l-ewwel. Umbat nati il-mikrofonu kol Shadow Rapporteurs, il-Sinjura Tun, il-Sur Pavanova, il-Sur Dion, jena stess u sur Salvini. Ġifiri sejkonna l-opportunità li niddiskutu l-prezentazzjonijiet aktar il-qoddim, imma l-ewel nati il-mikrofonu l Sinjura Senalova biex tintroduċi il-prezentazzjonijiet u tajdinna xem dan il-rapport. Za slovo, eh, pane predsedo, koleginje a kolegove, Grazie ħafna. President, wara din l-elezzjoni tal-mexej ġdid għal-komitat tagħna, jiena kontent ħafna li fit-tieni parti ħana nibdew b'rapport fuq suġġett li huwa għandu x'jaqsam mal-ħajja tal-ċittadini fis-sens veru tal-kelma. Il-Parlament nħares li jindirizza l-kwestjoni ta' tħul ta' sistema pan europea ta' sejħiet ta' emerġenza u appoġajnija ma' madana kollu li tiġi mdaħla eh, fl-Europa kienet ħaġa eh, bil-mod u u hija bbażata fuq approċ volontarja u li ma tantxija effikaċi. U kalkulat li li jista' eh, salva sa' 2500 persuna għax xi telef jintilfu kull sena bla bżonn. Jien aħna nitkellmu dwar il-sigurtà fit toro u li namlu ċerta eh, tamir fil-vetturi biex jinaqqas il-konsekwenzi tal-inċidenti tat traffiku għaw għanna sur li kien rapporter fil-Kumitat ta' Trasport fuq rapport fuq eh, direzzjoni ta' politika ta' sigurta fl-Europa fuq l-2020. Nasubi jaħtamel sens il-Kumitat tana l-imko li għetħares lejn dan il-sujġet għax dan il-Kumitat għetħares lejn kif eh, il-suq intern jifunzjona aħna ma rridux li nkissru farku dan il-suq intern u nixtiequ noħolqu standards komuni biex din il-forma kulħadd ikollu benefiċċju tagħha. Narridu li s-servizz eh, esklusiv ikun eh, disponibbli għal kulħadd ħaġa li wieħed jista' jiddependi fuqha u tkun kredibbli. Aħna ħanisimgħu żewġ preżentazzjonijiet illum nispera li Nisħa nsellem, eh, nistiq nsellem eh, il-sur Van der Pajl li ħajtkellem dwar l-izviluppi tekniċi ta' standards eh, igwali u pjaċir kbir għalijaw u koll li nintroduċi studenti għaj il-Kapten Urbanek mill-Direttor Ġenerali għal-Servizz ta' riskattu ta' kontra t-tifitanna fil-Repubblika Ċeka kooperazzjoni mal-mini Provdin Network kien qed isir xogħol f'diversi stati membri eh, u kellhom suċċess u parteċipaw f'daw diversi proġetti aħna ċat nistennew il-xkil, il-prinċipi li huwa l-appoċ fragmentat pa l-implementazzjoni ta' sistema igwali ta' pan europea Għanna bżon nitkelmu dwar komplikazzjonijiet u dubji li hemm minn diversi atturi u naħseb li din hija ħaġa li nkunu nisħan nistgħu nittrattaw fil ġimmat li ġejjin il komissjoni ta' tlajnuna tagħha diversi produtturi ta' karozzi li qed joffru li jgħinu ġina ħaġa għanna tkun alternativa minn flok li konna l-introduzzjoni f'kullum kien ta' sistema fil-vejkuli kolli. Skont il-studji, il-fuq minn 70% ta' ċittadini u li jkun daw l-aspetti ta' sigurtà fil-vettura tagħhom. Aħna għandna bżonn niżguraw li ntejbu l-sigurtà għall-utenti kollha tal-vetturi għalek eh, għandu jkun disponibli uh, eh, mux bħala standard zjetoli, eh, mux biss l vettura tal-ussu, imma għall vetturi kollu. U interessant li wieħed jinnota li fit-triqat fl-Ewropea għanna għanna punt erba fil-mija ta' eh, eh, ekwipati bil-sistema ta' sigurta' u daw jistaw joffru imma nistaw nofru iżjed servizzi imma eh, biex nibatu teams li xiejnu ma da jkun hemm xi incident u il ħajiet din hija tkun kompetenza ta' dawk eh, il-brigati eh, li jirriskattaw l-nis, salvaw in-nies. Jiena nemmen li dan il-rapport ħajkun importanti ħafna u jena għed nistenna bil ħer għalli kwam kooperazzjoni mal-shadow rapportess u ma' kullħat li kapaċi jkun eh, jista jipparteċipa. Grazzi għalli eh, eh, għed teħdu parti f'dan. Grazzi ħafna, signora Sanava, għax li għamilt, inti għamilt ħafna xol. Jena tajt stajt l-għajt eh, eh, l sul Van li ħaj jamenna prezentazzjoni dwar l-status, l-perspettiva tal-kommissjoni. Għet nistennaw u koll l sul Abanek li huwa eh, palissa għed fit-traffiku, nispera li jkun għawek jasal fil-ħin biex jieqam il-prezentazzjoni nkella ndaħluħ pala jamluħ pala parti mill-mistoqsijiet wara Nibdew bis-sur Van der Pajl, mm, suppost għanna jkonna slides u d-dimna mnoftet għon dak li ħarsu fuq eh, l-internet dawk suppost għandhom ikunu disponibli ma jek le tkunu tistaw tarawhom iżjed tard. Is-sur Van der Pajl. Thank you very much members of parliament to invite me. Grazie ħafna, da parlament għal istudentu lili u l-kommissjoni biex nkun nistaw noffru il-proġett tagħna, l-approċ tagħna fuq il-sistema e-call. Nisħaq fuq l-aspett pan-Ewropeo. Eh, Tini parti eh, public e-call, eh, e-call pubbliku, bbażat fuq il-numru wieħed wieħed wieħed fil-osor biex nispjega kif jifunzjona għanna jkonna l-istampa d-dimna minn uftet ieħor. Suppost fulħadd għandu kopji ta' din eh, fuq karta kif tiffunzjona sempliċi meta jkun hemm xi inċident ta' vettura il-vettura automatikament tibat messaċ wieħed wieħed nejn e-call u tiftaħ eh, konnazzjoni ta' emerġenza ma' servizz u tati eh, data bazika fuq eh, l-incident, il-ħin, il-post, eżatt, il-direzzjoni li wieħed qed issuq kif informazzjoni relevanti li fuq il-vettura nifisa. Kif ukoll jekk hu possibbli n-numru ta' passiġġieri eh, li ħaġa li jiġi indikata minn numru ta' ċinturini ta' sigurtà li tkun li jkunu magħluqin. X'jiġi mis-sistema is sistema li qabel kollox probabbilment ħassalva eh, ħajja tal-bnedmin. Aħna ġakkalkulajna li eh, ġasmajna li xi 2500 ħajja tiġi salvata, jonqsu kol dawk li jiġu midruba xi 10% għax il-servizzi ta' emerġenza ikunu jistaw jaslu eh, iżjed malajr minn flok eh, il-sistema normali ta' GSM ta' GSM normali U mbagħad hemm ukoll effetti eh, sekundarji li huma relevanti ekonomikament l-ewwel waħda huwa li immedjatament ikollok informazzjoni li jkun hemm inċident. Jiġifieri tkun tista' segwi aħjar x'qed jiġri fit-traffiku. U l-ambulanzi jkunu jafu wkoll eh, jkollhom l-informazzjoni kollha fuq l-inċident qabel ma huma jkunu jaslu fuq il-post innifsu. Eh, din il-forma jkunu jkollhom possibiltajiet ah-, aħjar biex jaqalaw ċerta nies meta jkunu eh, jibqgħu ġol karozza xi ikun hemm ikonna informazzjoni fuq it-tip ta' vettura eh, li eh, dan l-informazzjoni fuq it-tip ta' vettura taħsal għand is-servizzi ta' emerġenza. it-teknoloġija ila teżisti mill-2003. Servizzi privati eh, kienu disponibli imma brata ta' penetrazzjoni baxxa ħafna. U ħafna drabi ġew mneħħija nħabba li ma kien eh, model ta' negozju adekwat u nħabba l-ispejjeż ta' manteniment. U iżet importanti, ma kien hemm l-ebda soluzzjoni li tkopri l-Ewropa kollha, il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. L-aspett ieħor huwa li s-servizzi ta' emerġenza kellhom bżonn jakkomodaw soluzzjonijiet differenti ħafna servizzi huma bbażati f'protokolli differenti u ġifiri jekk inti ma tibbażajx fuq il-wieħed wieħed tnejn u l-protokoll assoċjati allura inti ħażid l-ispejjeż. Allora, eh, dan għandu kollu xtaqsam mal-ispejjeż li huma involuti. It's very clear we had studies in 2000 fil-2006 l eurobaratomer Baratomer u recentament fil-konsulta pubblika fil 2010 fil-żewġ studi kena il-fuq minn 70% ta' dawk li rispondu li talbu li kunem li tiġi imdaħla s-sistema ta' e fl-Euro Barometer eh, sittini wara il-kontroll tal-istabilità li hemm fuq il-vetturi bħalissa. Ġifri hemm talba qawwija minnaħa tal-utent ta' sistema bħal din u aċċettazzjoni minn bidan tiġi użata fil-vetturi. Jena niġi minn direttorat ta' starriċ, ġifri teknoloġiji kollha ġew sviluppati li bdew minn proġetti ta' ricerka, ħafna proġetti ta' ricerka, eh, diversi eh, sperimenti, proġetti pilota, mux bis fuq eh, kif jistaw nofru il-teknoloġiji ma kem tiġi accettata mill-utent. Il-partijiet interessati kollha ġew involuti fil-taħdidiet eh, kollha, kellna ħafna laqat ta' esperti, kellna ħafna studji laqat ad hoc mal-partijiet interessati biex nippreżentaw il-partijiet kollha li huma eh, interessati fil-liġi tiġi offrut dan li kol, da servizz li kol. U importanti u kol li minn dejjem kena l-appoċ għawi ta' din l-istituzzjoni, il parlament Ewropew. Għalek jien nishtiq, nishtiq nirringrazzjakom ta' dal-appoċ li nkom urejtu. Aħna bdejna fl-2003 l-Kommissjoni ħarġet erba komunikazzjoni dwar eh, l-offetta ta' dan eh, li kol. L-axar wahda ħarġet fl-2009 u għalet forma ċala li jekk li jekk ma ssirx eh, l-one-one to equal, allura l-miżuri regolatorji eh, ħaj jiġu mdaħla. Ġiviri kienem eh, dikjarazzjoni ċara mill-Kommissjoni li jekk l-offerta volontarja ma tkunx biżejjed, allora dak il-każ ikonna bżonn nikkonsidraw li jkun hemm approċċ iżjed eh, qiebes, iżjed serju. Il-Kommissjoni analizzat l-post l-alternativi. Private l kol privat eh, waslet għal penetrazzjoni baxxa ħafna fuq f'karozzi vetturi eh, tal-ussu u mhux fil-pajjiżi kollha. Il-possibilità, l-ewwel possibilità li hija jkun hemm ikol privata mhux xi ħaġa li hija fattibbli ħaġa li tista' ssir. L-approċċ volontarju bil eh, ikol wieħed wieħed ngħid bl istandards komuni li ġew stabiliti waslet għal situazzjoni fej kull parti interessata qed jistenna lil ieħor. L-operatur tat-telekom qed jistenna li s-sistema tiġi installata fil-vetturi u s-sistemi ta' servizzi ta' emerġenza qed jistennew biex is-sistemi fil-vetturi jikun installati u l-operaturi jikun jistaj jitrasmettaw il-data qabel ma huma jikkonsidraw li jidaħlu sistema ta' IT adekwata biex jipproċessaw dan il-sejħiet ta' emerġenza. Ġifieri għanna sitwazzjoni ta' catch 22. This is why għalek li l possibilta numru tlieta hija dik li aħna konsidrajna pala possibli ġivir il mizuri regolatorju. L-unika maniera biex wieħed ikun jista' jara li nifikun nistgħu nifrankaw nħabba daqs eh, dawk li produċu li kol u fejt stajna naraw li kunem eh, ritorn pozittiv dak li għandux benefit cost ratio 1.74 ħaġa disponibli bil-valutazzjoni tal-impatt. Eh, il-proċess leġislattiv ta' tletna ħaġa beda u lan tal-proċess huwa li da tip ta' tamir jiddaħħal f'kull vettura ta' ċerta tip u li jizgura eh, li l-operaturi eh, u l-PSAPs eh, ikunu bbażati fuq id-data minima, bbażata fuq regolamenti li jeżista u li jkun hemm standards komuni li hija ħaġa essenzjali. Ġifri minnaħa tal-vettura, ġifri il-parti il tax-xelluk tal-istampa li għandkom d ikun hemm sistema igwali bbażati fuq l-istess standards skont il-tip eh, ta' magna li hemm fil-vettura u dak huwa eh, il-pass li jmiss fil-proċess fin-nofs fl-istampa taraw ir-rwol li għandu eh, l-operaturi tal-mobile phone ħaġa li ġiġiet ġa teżisti hija rekomendazzjoni li wieħed ikun jista' jitrasmetti il wieħed wieħed nejn u li tindbat l-informazzjoni d-data minima din hija ħaġa li ġiet sviluppata ġa e rekomendazzjoni ġa saret. Fit-tielet parti huwa għal eh, ċentri ta' risposta ta' emerġenza biex ikunu jistaw jipproċessaw il-112, il-1, u d-data minima. Jinġaħat li fin-nofs li għandu xaqsam mal-operaturi aħna adottajna rekomendazzjoni f'Settembru tal-2011 dak huwa l-ewwel element ta' tliet partijiet tar-regolament. Għalhekk din ir-rekomendazzjoni l-Istati membri għandhom jipprovdu pjan biex ikunu biex ikun hemm eh, biex tiddaħħal li ikol U għandhom jispiegaw u jaħdmu fl-imkien ma l-operaturi tan network biex jisibu l-aħjar eh, eh, forma biex eh, tarrotta tal-equals. L-operaturi, l-operaturi tal-mobiles għandhom ikunu f'pożizzjoni dak li qed rekomendaw li jitrattaw li koll bħal eh, dawk il-kols l-oħra ta' wieħed wieħed nej, ġifieri bla ħlas u bħal u f'priorità. U għandhom ukoll implementaw il-bandiera ikol biex jindikaw li hija sejħa ta' emerġenza eh, li qed issir minn post fejn kien hemm incident f'vettura. Aħna użajna rekomendazzjoni hija regolament eh, biex ngħidu hekk soft radba u l-Assoċjazzjoni ta' GSM ġa impenjat ruħa biex timplementa il-sejħiet 112. Il-bandiera tal-ikol hija ġa parti mill-ispeċifikazzjonijiet li ħajġu implementati mill-operaturi tal-mobiles fil-ġejjini qarib. Kwestjoni hija l-deployment mill-operaturi jekk ma tkunx Ma' bizzejiet nistaw ndaħlu miżura regulatorja iżjed eh, qawwija eh, fil-forma ta' Universal Service Directive. Il-parti li qed tiġi preparata hija s-sistema ġol vettura nnifisha. U dak li ġi suġġerit fil-komunikazzjoni fl-2009 kien li li s-sistema ta' ikol fil-vettura eh, tissir regolament u jkun hemm mandat biex ikun hemm sistema igwali eh, skont l-istess standards f'kull tip ta' vettura eh, ġifiri fil-vetturi ta' passiġġieri u dawk ukoll vetturi kummerċali żgħar u din ħassir b'regolament. U wara li tiġi adottata dan ir-regolament e, insegwu b'adozzjoni t-naħa tal-Komissjoni ta' qatt delegat f'konsulta mal-partijiet interessati kollha jiġifieri Parlament, Konsilli, Konsill u l-esperti biex ikonna regoli dettaljati u rekwiziti tekniċi biex jirrispettaw l-standard. Ġifir, l-implementazzjoni praktiki l-ewwel, ir-regolament mbagħad niġu eh, għall-att delegat. Eh, bit-type approval directive. Din il-parti huwa dak li aħna anticipajna fil-komunikazzjoni tal-2009 li qed tiġi preparata bħalissa. Eh, ħajkolli, il-president interrumpi biex jgħid li ħajkolli nitolbok li taġel naqra. Issa eh, ħanaddu għal PSAPs, il-Public eh, Safety Answering Points. L-intenzjoni għawek huwa li konna del-att delegat biex nadottaw il-speċifikazzjonijiet komuni bbażati fuq l-istandards Ewropej. Bażikament, u natu mandat lil uh, Public Safety Answering Points biex tkun tista' tirċivi li calls eh, u uh, l-data minima meta l-speċifikazzjoni ġiġu adottata approvati, allora ekstat membru membru eh, toffri li kolli kolla eh, t-rispetta daw l-speċifikazzjonijiet. Miex eh, din offerta miex ħaġa mandatorja din tista' ssir wara 12-il xahar bat li wara li jiġu adottati l-ispeċifikazzjoni jekk din ikun ħaġa xieqa u wara li jkun hemm valutazzjoni ta' impatt l-aħħar stampa l-aħħar ritratt nixtieq nurakom huwa tip ta' standards li ġew ippreparati. Ma' sen u etzi għandkom eh, standards differenti tip ta' risposta li inti t-toffri, per eżempju, biex kun tista' t-proċessa eh, e-call u t-trasmetti id-data minimu f'kwissjoni ta' 4 sekundi, mbagħad għandek il-protokolli ta' livello li ġu implementati fis-sistema. Ta' kollu ġasar, sen, bet u etzi, mejuna minn eh, 3GPP li huma standards miftuħa li jista' jiġu użati minn kulħadd mingħajr ma jkollu jħallas xi royalty. Din ġiet komplementata minn pjattaforma ta' implementazzjoni fej l-partit interessati mill pajjiżi huma eh, involuti u hawnhekk qed namlu il-monitoraġġ ta' deployment. Well, thank you very much for um, for, for setting out very comprehensive backgrounds. And, um... Grazie. Grazie tal-sfont li tajtna, zda dan jikonferma li din la manna dawn l-aħħar seba' snin ta' niftakar jien u għalek jina sodisfat li l-kollega Peter Hoch jatawnek kien wieħed minn rapporter żewlenin għal kumitat Tran u jista' kellem fuq dan. Nasab li hija idea tajba ħafna, nirringrazzja l kollega tal-li organizzat dan is u biex naraw kif norganizzaħ fil-prattika. U l-pubbliku ġenerali kien wieħed minn dak li ktar interessat fuq dan il-proġett pilota. Issa nilqa s-sur Urbanek, s-sur Urbanek, il-kaptan Urbanek, ma nafx kux inkarigat eżattament bix-xogħol li jena semmejt iżda nixtieq nilqa il-kaptan Jan Urbanek importanti li jgħat hawnhekk magħna fisem il-Ministeru tal-Intern u Direttora Ġenerali tat-Tifi nar u Servizz ta' Salvataġġ Repubblika Ċeka u naħseb li din il-definizzjoni li smajna dal dal-odu l-akronimu ġdid li nisimaw ta' kuljum il-PSAP li huwa l-punt ta' kuntatt ta' sikurezza pubblika u naħseb l-importanti li ndaħluh fil-terminoloġiji tagħna bl-Inglis Public Safety Answering Points. Din hija l-ewwel darba li smajnija fil-kumitat u jiena għalhekk nilqak hawnhekk Kaptan Urbanek biex tkellimna u twaslinna d-diskors tiegħek jekk jogħġbu. the button, yeah, on the right-hand side of the... There you are, there you go. Grazie ħafna, President. Signori, kuntent li għatawn fostkom illum Hija t tini darba għalija fil-fatt li għandi diskors x'inwassal fil-Parlament Ewropew u nixtieq nippreżentalkom il-perspettiva ta' PSAP fuq l-implementazzjoni tal-ikol. Jiena nħoss li il-punti ta' kuntatt ta' sikurezza pubblika l-PSAP mandux vuċi b'saħħitha sfortunatament palma suppost jistħoqlu li jkollu. Allura, fuq xiex qed nitkellmu? Dawn huma punti ta' kuntatt ta' sikurezza pubblika jiżistu llum, qegħdin jitrattaw telefonata ta' emerġenza kuljum, fir repubblika Ċeka għandna madwar 15.000 telefonati ta' emerġenza kuljum. 15.000 telefonati l-operaturi tagħna mhux kollhom ta' emerġenza u fl-2011 għandu l-ewwel ċifra hawnhekk fejn kellna 16,305 inċident ta' traffiku. Kien hemm l-intervent tal-servizzi tat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ u dawn kienu għalhekk inċidenti seri, gravi. U nistgħu naraw iċ-ċifra hawnhekk fuq l-slide. Dawn il-punti ta' kuntatt għandhom problemi llum ta' bilħaq għedin nħabtu wiċna ma' l-problemi lingwistiċi ta' il-sna li ma' nifmux, u naraw l-effetti tranzizjonali tal-telefonati, għanna telefonati li kunu minajr audio, ma' jinstema ma jinstemax ma tinstemax il-vuċi ta' minnet qed jagħmel it-telefonata u telefonati oħrajn li jkunu ċajta jew ta' parsi. U dawn ovvjament mhumiex għal xi xinu għantiż dan is-servizz. Fir-Repubblika Ċeka għandna rejxu ratio ta' madwar 70% ta' dawn it-telefonati li jkunu bċajta, mhux verità, u għalhekk mhux faċli il-ħin kollu li nindistingu li huma telefonati ta' emerġenza reali u huwa diffiċli partikolarment li niddeċidu eżattament x'għandna nagħmlu jekk nagħtux każ it-telefonata jew le. Qed nużaw din it-teknoloġija ġdida fir-Repubblika Ċeka, teknoloġija li se twassalna l-inqas dawmin għas-servizzi ta' emerġenza. Madana kollu neħtieġu wkoll li naqsu il-ħin ta' intervent qabel ma din it-telefonata tasal għal servizzi ta' emerġenza. U aħna nemnu li s-servizz ta' ikol ser ikun utli propju għal dan l-an. Fi Repubblika Ċeka għanna li kol flag li diġa taħdem minn tal-inqas network wieħed minn għawissu tal-2011. Barra minn hekk, bħalissa qegħdin f'nofs proġett jismu Hero Eh, li huwa proġett pilota li juża numru 112 li huwa servizz u interoperabbli li juża li kol fleg waħdini biex jitrasferixxi telefonati ta' emerġenza lill faċilità tagħna. Aħna ddeċidejna li nappoġġaw servizzi armonizzati u interoperabbli fir-Repubblika Ċeka li jkoll jgħatem biex isalva l-ħajiet ta' min ikollu bżon lajnuna. U dan qed jagħmlu billi naqsu il-ħin ta' intervent, il-ħin ta' min jara li jkun ġara incident, per eżempju karozza li tkun ħarġet barra mill-karreġġata, ma taraw fl-istampa, fuq l-slide, u billi niprofdu iktar tarif aħjar dwar fejn seħ l-inċident u informazzjoni teknika dwar il-karozza, dwar il-vettura involuta. Għalix hija l-numru VIN, VIN li huwa importanti u il-servizzi ta' sikurezza li huma meħtieġa biex nkunu nistgħu naslu aktar malajr fuq il-post tal-inċident. Għanna dawn il-fuljetti, dawn l-istampi għal tipi differenti ta' karozzi u n-numru VIN tal-xazi ikun importanti biex jgħina n-verifikaw x-karozza jenvoluta f'inċident. U propju nużaw dan n-numru għal dan l-għanna. Nikol jgħatem biex jisemplifika il-proċess u għalek irridu nżommu dan il-servizz sempliċi kemm jista' jkun. Jeħtieġ li namlu minn tal-inqas bidliet sabiex bekk ma naqtilfux ħin prezzjuż u biex ma naħlux il-flus. Jeħtieġ nużaw aspetti li diġa qegħdin hemm, tamir li diġa qiegħed hemm fit-tfassil fil kif ħanużaw il-possibilitajiet u tistgħu taraw b'dan is-servizz ta' Equal Flag li qed nitkellmu dwaru llum ser jaħdem fil-ġejjieni f'dan il-proċess meta telefonata normali tal-112 isseħ, imbagħad tiġi trasferita fiħdan in-netwerk tasal għall-iktar punt ta' kuntatt ta' sikurezza pubblika li huwa rip u jasal għall-operatur. Imbagħad meta l-equal flag tiġi mnedija, il-netwerk tażel roto differenti biex twassala titrasferija għal punti ta' kuntatt oħrajn tal-PSAP jew inkella għal kanali oħrajn li waslu għal servizz aħħar tal-PSAP. U din hija teknoloġija kollha li għandna mamra posta u bekk li jkollhom mbagħad tasal minn sempliċement ikol sempliċi. għalek neħtieġ il-koll li nikoperaw fuq dan biex bekk ma nelbu l-ostakli li jista' jkun hemm nkunu determinati li nwettqu dan is-servizz għaliex inkellek ma tkunx trid tagħmel xi ħaġa ma tkunx titwettaqa ovvjament ħassib l-ostakli u mhux se tirnexxi. Aħna għamilna proġett pilota fir-Repubblika Ċeka fl-2007 u dan kien fi stadju bikri ta' standardizzazzjoni. Iżda diġa konna provajna minna ħatana li namlu verifiki fuq l-standards differenti biex naraw kif jaħdmu fil-prattika. U neħtiex ngħid li għamilna ħafna xogħol, kien hemm ħafna xogħol involut mill-Kummissjoni u anke mill-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni. U nixtieq nirringrazzjahom ta' dan. Illum l-standards kollha lesti u qegħdin jiġu t-testijati fil-proġetti pilota. U aħna nistgħu naraw li l-standards huma tajbin. L-idejat kienu tajbin u qegħdin jaħdmu fil-prattika. ċaġa l-mux tajba hija l domin dawmin li jkunu kawzati ħafna drabi minn bidliet li xie kultant jew kontradittorji speċjalment tal-set minimu ta' data. Per eżempju, hemm qasam ta' tip ta' propulsjoni tal-magna dwar il-fuel, dwar il-karburant u għas-servizzi ta' emerġenza dan mux tarif importanti, nimistax naddu minn ajru, għalix għanna l-istess tip ta' karozza, għal dawk li jaħdmu karburant petrol, l-istess għal LPG, għal gas likwidu u ma tamlinniex differenza x'tip ta' karburant jitpoġġa fil-magna tal-karozza. Iżda dan ovvjament wassal għal domin fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Mill-banda l-oħra kien hemm qasam importanti fir rigward l-indirizz tal-servitur tal-, -servitur tal tal-fornitur tas servizz. Iżda dan il-qasam eb illum il-ġurnata. U jiena nixtieq ngħid li dan huwa qasam importanti li aħna biex niprovdu servizz jeħtieġ li jkollna dan it-tarif biex ikollna l-punt ta' kuntatt tal-tarif l-aktar tekniku. U din hija informazzjoni li m'għandniex illum il-ġurnata. U għalhekk nixtieq ngħid li dawn it-tibdiliet li mhux dejjem ikunu utli waslu biex ikun hemm xi dowmin fis-servizz. Xi ħaġa li dejjem ngħid lill-pubbliku lill-istituzzjoni Ewropej kollha jeħtieġ li jkoll tkun xi ħaġa obbligatorja bil-leġiżlazzjoni Ewropea. L-approċċ volontarju mhux ser jaħdem is-settur pubbliku fl-Istati membri mhux kapaċi li jonfoq flejjes jekk dan ma jkunx obbligu impost fuq l-Istat. Jien nixtieq inqabbel dan is-servizz ikol ma' servizz ta' nies li jkollhom diffikultajiet, li jkollhom diżabiltajiet. Dan impoġġi obbligu fuq l-istati membri hemm leġiżlazzjoni apposta biex nies li jkollhom diżabilità jkollhom ċess indaq sa' servizzi ta' emerġenza mill-112 pereżempju ftit iktar minn persuna li ma jkollix diżabilità. Iżda min-naħa l-oħra, imbagħad għandna sensiela sħiħa, lista sħiħa ta' standards għal ikoll iżda m'hemmx obbligazzjoni, obbligu biex din titwettaq fil-prattika bħalissa. Għal daqstant, ma nistawx naħdmu fil-qasam ta' aċċess għal nies b'diżabilità għaliex kwalinkwa ħaġa li se ninvestu aħna minna naħa tagħna probabbilment ser tinbidel minn xi qatt legali tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin, fis-sena sentej li ġejjin. U għalhekk l-investiment tagħna jkun għal xejn. Għalhekk mhux qed ninvestu f'dan il-qasam. Nafu li għandna obbligu iżda għandna bżonn l istandardizzazzjoni Il-riżultat tal-proġett Ewropew tagħna li sar f'kooperazzjoni mal-Ministeru tat Trasport tar-Repubblika Ċeka li huwa responsabbli għal direttiva ITS Repubblika Ċeka aħna ħdimna kooperazzjoni sfiqa fuq dan il-proġett il proġett u tistaw taraw fuq l-slide il-verżjoni elettronika ta' e-call. Fil-parti tan nofs hemm it-tarif sħiħ għal set minimu ta' data u minn UCARES hemm it-tarif kollu. U din hija PSAP jew ikoll reali u kif ħatider fil-prattika. kelli unur li niprezenta dan ix-xogħol li Sinjura Sahnalova. U irnexxielna namlu ikol reali biex naddu għam il-vettura network l psap biex tkun prezentata fuq l-screen tagħna għalhekk il-katina ta' informazzjoni kienet taħdem tajjeb. U ma nibżax ngħid li għanna ikoll li taħdem illum il-ġurnata fir repubblika Ċeka l-unika ħaġa hija li issa din il-verżjoni indaħluha u nabbenawa mal-PSAP. Din tista' tarawha wkoll fuq il-mappa, fuq l-slide, konna l-koordinati, tara l-vettura, l-veloċità, bekk l-operaturi kollu tarif kollu meħtieġ dwar id-direzzjoni li jrid iwassal lajnuna u anki dwar il-pożizzjoni fejn seħ l-inċident. Għalhekk il-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet inqasruh kemm jista' jkun, inkonna l-pożizzjoni eżatta blikol u bekk tkun tista' tibgħat fire engine fuq il-post. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li kieku din l-implementazzjoni kienet possibbli l-2007 kiena ċert li allura possibbli li wetqwa u taħdem illum il-ġurnata standards aħjar u b'teknoloġija aħjar. fit tal-proġett Hero tal-2013 ġifiri, ser ikonna ikol li tkun taħdem bisħiħ fir-Repubblika Ċeka lesta li tejn kwalinkwa vettura BOBU standardizzat pan-Europow biex bekk nirċivu il-telefonata ta' emerġenza. Għalek nistieden kwanikwa persuna f'din il-kamra tipprova eh, personalment ejjew ir-Repubblika Ċeka provaw dan is-servizz ikol intom stess. Grazzi tal-attenzjoni. Uh, well, thank you very much indeed, Captain Abenak, for coming and sharing that with us. And I must say it's... Grazzi, grazzi tal-informazzjoni. Ja, rari li meta jkollna proposta tal-Kommissjoni li titwettaq narawa taħdem propju fil-prattika d-dimna u għalhekk qed naħsdu l-frott tax-xogħol tal-Kommissjoni. Issa naftit ħina skambju ta' femit u mbagħad nalqu fuq dan il-punt mill-rapporter biex naraw kif ħajimxi r-rapport. Nafu l-Kummissjoni qed taħdem fuq proposta leġislattiva wkoll u għalhekk irridu naħsbu dwar il-pożizzjoni tagħna fuq ir-rapport politiku fuq dan, forsi nistgħu nitkellmu fuq dan. Naddi l-kelma l-rapporter, shadow rapporters, naf li signora Turinen, sur De Jong Eatown, u koll jena Eatown, sur Salvini Eatown, u anki signora Rapti li kienet il-rapporter tagħna fuq ir rapport ta' inizjattiva propja ta' 112. Signora Venjo u anki Sur Koch. Signora Gebhardt u koll u għalek ħajkonna ħafna kellima. Nitlobkom twaslu kommenti fil-qosor f'dan l-istadju biex bekk is-Sinjura Senalova jkollha ħin tippreżenta r-rapport. Jiena nixtieq nibda bis-Sinjura Rapti bħala l-rapporter ta' qabel fuq dan is-suġġett biex taġġornana fil-qosor u mbagħad ngħaddu għar-round ta' shadows Sunjura Turenen, De Jong, ma nafx min huwa Shadow tal-ħodor, Batin, Sunjura Prendegast, Sunjura Vernio, Sur Buzoj u Sunjura Gephardt u Sunjura Rapti. President, grazzi, nifraħlek, kontent li ħatkompli il-presidenza tijak u nishtiqlek il-rizq. Soltu nil-menta meta l-Kommissjoni tkun għawnu ta' jidinna, iżda d-darba musa nil-menta, nifraħ l-Kommissjoni għadzi. Kienem ħafna klim zbieħ li smajna u nħoss li vera t-nimxu l-qoddim u dan huwa ta' pjaċira lija, għalix huwa tajja pa' ċittadini Ewropej. Tilet punt huwa li meta smajt dwar dan il-servizz PSAP, il-punti ta' kuntat ta' sigurezza pubblika, jiena mill-Greċja u ħafna drabi nitkellmu dwar il-PSI Meta bdejt nisma l-PSAP kważi għattani attak tal-qalb għaliex għanna dġan 112 biex salvan eh, nħajja f'kas ta' bżon, ċas ta' incidenti, għalek hemm bżon li namlu ċarezza fuq dawn l-akronimi li namlu. Nishtiq nirringrazzja Sinjura Gebhardt dimna ma' flimkien u tatni l-unur fi semi soċjalisti biex nkun rapporter fuq dan is-servizz ta' 112 Din hija kwistjoni li votajna fiha fi Strasburgu f'Lulju li għadda b'maġġoranza kbira favur u nixtieq nirringrazzja wkoll lil Olga Senalova għaliex naħseb li x-xogħol li jien għamilt għadda fidejn aħjar terġa' u għalhekk nifraħlek Olga. Nixtieq ngħid li s-servizz ta' 112 bżonn li jeżisti, hemm bżonn li nespanduh li nestenduh, irid ikun parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum biex bekk isalvaw ħajjitna. Issa mistoqsija l-rappreżentant tal-Kummissjoni. L-ispejjeż. Kemm se tiswinna biex ikonna dan is-servizz fil-prattika? Kemm se tkun tiswa għal kull stat membru? Naħseb li f'din iż-żminijiet ta' kriżi finanzjarja fl-Ewropa l-kwistjoni tal-ispejjeż hija xi ħaġa importanti ħafna li rridu nqisu. U rridu nsegwu direzzjoni ċara Iżda direzzjoni li tgħidilna eżattament x'inhuma l-ispejjeż għaliex din hija direzzjoni importanti għax ħassarraf biex insalvaw il-ħajjiet fuq każ ta' inċidenti li traffiku ta' traffiku. Grazzi, issa nistieden lis surkoħ biex jikkontribwixxi kien qabel ir-rapporter fisem il-Kumitat Tran u naf li huwa interessat fuq dan is-suġġett u kien ukoll rapporter fuq il-sigurezza fit-toroq. U għalhekk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 Inkunu alleati flimkien nizdu ħabel wieħed bħala żewġ komitati titrannu imkom biex nieħdmu fuq dan il-punt. Jiena kontraporter, għad-direttiva tal-servizzi intelligenti għal kwistjoni ta' salvataġġ għandna ħafna eh, skedi mimlin daqs bajda u llum il-ġurnata naħseb li nistgħu nagħmlu reviżjoni ta' dak li diġà seħ xejn ġdid, ma kienx il-pass ġdid li xtaqt n-nisma l-lum, jina naħseb l-lum konna ħankunu nafu meta din ser sir obbligatorja, meta ser ikonna sistemi skont l-standards ta' kull karozza. Fir-rapport tiegħi jiena għed fiċ li ridna xi ħaġa l-muturi, xi ħaġa li ma waslitx, smajna dwar il-vetturi u l lcv iżda huwa pass lura għal dak li konna nitolbu bħala parlament. għalhekk hemm xi affarijiet li nistgħu naqblu fuqom biex nappellaw għalihom fir-rapport. Jiena nixtieq ngħid li l-Parlament diġà qal xirit u issa rridu nsarfu il-klim fatti. Grazzi, nħarsu l-qoddim biex naħdmu u ukoll għaliex għandna interess konġunt hawnhekk. Issa nisimaw l-Shadows l-ewwel is-Sinjura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 f'ċerti pajjiżi hemm iktar inċidenti milli foħrajn, imma xorta qatt m'għandniex sistema affidabbli li eh, tagħmilha possibbli illi wieħed jitlob lajnuna f'każ ta' bżonn. Il-proposti tal-Kommissjoni huma tajbin imma għatem ħafna affarijiet li mhumiex ċari hemm bżonn ta' iktar preċiżjoni, l-affarijiet ikunu iktar speċifiċi u ovvjament iridu nħaffu anki mbatem il kwissjoni tan numru wieħed wieħed tnejn. Dan għadu laqas jaħdem biss madwar l-Ewropa kollha. Inna nitkellmu dwar dan is-servizz ta' sejħiet ta' emerġenza għal tul ta' żmien għat memx eh, skadenzi, iffissati, għat eh, memx proġetti uh, speċifiċi u dan huwa suġġett ta' importanza kbira hija kwistjoni urġenti Għalek naħseb li l-komitat tagħna fl-imkien mal-komitat ta' trasport għandhom jikkooperaw fl-imkien u jaħdmu b'mod iktar effettiv u iktar tamalajr fuq il-proposti tal-Kommissjoni għax għatem ħafna xi jsir. Grazzi, naħseb illi l-unika shadow li għaw prezenti għaparti jena u għassur Dion Eh, ma nafx minnu shadow rapporter għal grupp tal-ħodor. Forsi t-Sur Dion jagħmel komment fil-qosor batan di senior sinjura gebad Bussoj u Van Newell. sej jiġifieri, se jkolli nitlobkom li biex titkellmu fil-qosor kemm jista' jkun. Sir Dion, grazzi, Sir President, jiena wkoll nina ma' dawk li ferħulek għal ħatra tiegħek Niftakar li meta inti tkellim tal-ewwel darba f'dan il-kumitat, inti jgħat li bħala president inti set is l-interessi ta' kulħadd ta' gruppi kbar u dawk żgħar u fl-ewwel sentejn u nofs żammejt il-weda tiegħek. Għaldaqstant jiena nifraħlek u ovvjament anki lil viċi presidenti jiena se nitkellem fil-qosor. Jiena kont involut fil-diskussjoni fuq din il, il, dan il-numru 112 bħala shadow rapporteur u huwa diffiċli ħafna li wieħed jispjega li ċittadini tagħna li s-sistema mhijiex waħda uniformi madwar l-Ewropa li f'ċerti pajjiżi jeżistu numri oħrajn għall-istess servizz. Ġifirina naqbel ma din l-idea li kunem numru wieħed. Imma għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel dwar l-aspetti ta' privatezza. Eh, dan ikun ta' mir fil-karozza tiegħek, x'informazzjoni jirreġistra, kif wieħed jista' jħares lilu nnifsu eh, mill-abbuż tal-informazzjoni li tinġabar, eh, naħseb li l-Kummissjoni ħasbet dwar dan. Issa din hija sistema maħsuba għal karozzi kollha, għal vetturi kollha, ġifieri minn dawk li jiswew l-inqas flus sa dawk li jiswew l-aktar flus. U issa nixtieq nkun naf kemm se jiżdied il-prezz ta' karozza li kieku din is-sistema kellha ssir xi ħaġa obbligatorja fil-karozzi kollha. Imbagħad, Eh, mistoqsija li torbot mal-prezentazzjoni ta' Sur Urbanek. Jiena nifem il-frustrazzjoni tijaw imma eh, nifem u koll li u u le, bat huwa semma eh, xi bidliet li qed isiru fir-rekwiżiti u jien nixtieq kunna fiktar dwar id-dat tibdil illi semma x'inhuma standards li qegħdin jinbidlu informazzjoni differenti li għettinata, kienem ċerqali li ċerti stati membri ehm, għadu um, naqra l-ura qabel ma uh, introduċew din is-sistema minħabba l-spejjes li tinvolvi. X'tip ta' spejjes qed nitkellmu dwarhom hawnhekk għaliex hawnhekk kulħadd qiegħed ta' żminijiet kulħadd qiegħed tassa ta' kif jonfoq il-flus. Grazzi ħafna għal klim ġentili tiegħek anki għal dak l-intervent Zgur li mux se jkonna tweġibit kolla illum, imma il-Sinjura Sehanova setiħu nota taħħom u jena u koll fil-fatwa jena shadow rapporteur fuq dan il-punt u lestu koll illi nara xlima punti għad baqalom jiġu indirizzati f'dan il-rigward. Grazzi, Malcolm, jena u koll nina għatma dawk li ferħulek għal ħatra tijak bħala president ta' dan il-komitat. Naf illi inti se tkompli tagħmel eh, xolok b'mod bilanċat u ġust. F'nofs is-sena li għaddiet kien hemm 22 stat membru li kienu eh, impenjaw ruħom għal din is-sistema. Issa fiex wasanna illum u jekk l-istati membri l-oħrajn għadhom ma fermawx, għaliex? Dik hija l-mistoqsija tiegħi mistoqsija ċara u mistoqsija rilevanti ħafna. Is-Sinjura Gebhardt, unbat wara Sur Buzoj. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Äh, ich wollte mich auch bedanken bei... Grazie ħafna, President. Jien ukoll xtaqt nirringrazzja lil dawk li għamlu prezentazzjonijiet id għodu Unam referenza għal punt li għajjem surbanek meta għal li ma niprovawx għanna ma għandix niprovaw bidlu ħafna affarijiet ħalli nkunu zgur li din tiġi implementata kemm jista' jkun malaj. Jiena verament nixtieq nisħaq fuq dak il-punt. Għan għat nitkelmu għawek dwar il-sikurezza tal-nies, il-saxħa tal-nies. Ma nistawx nistennew eternament biex jissir xaħġa, għan nabżon nizguraw li din jissir kemm jista' jkun malajn. Ħafna drabi aħjar, wieħed ikollu kuraġġ biex jibda eh, għalla volja ma jkunx perfett, eh, tibda s-sistema kifini tal-kwali un-bat weħdi tajjiba zet l-qoddim. Mill-flok nistennew sa' kem kollox u jkun f'postu perfett. Imma ovvjament din hija ħaġa tista' ndumu ħafna. Naħseb li din hija punt nixtieq għandi bżonn nisfu fuqha. Issa ngħaddu għas-sur biżoj. Eh, naf li huwa interessant ħafna x'kien ir-shadow rapporter fuq Universal Services Directive. Grazzi ħafna dan ir-rapport. Għadawni għu u koll li turi l-opinjoni tal-gruppi, ma l xtaqt najt tlet affarijiet. L-ewel huwa li huwa importanti li aħna niskuraw li l-operaturi tal-mobiles jistabilixxu n-networks li jitrasmettu l-sejħiet eh, ta' emerġenza 112 ġenerati mill-karozz vetturi. Jien nappoġġaw forma għawija rekomendazzjoni li titlob li sati membri li l-operaturi tal-mobiles għandhom jitrattaw ikol eh, bħal dak li jiġri fil-kas tal-1 it-tnejn, it-jum priorità u ma jċarġawx għal-jom. U t-tielet, aħna nappoġġaw indikazzjoni li l-istati membrandum jizguraw li l-operaturi tal-mobiles implementaw sistemi li identifikaw li calls u jibatu għom fil-servizz ta' emerġenza, eh, ċentru ta' eh, servizz ta' emerġenza. Dana huwa mhuwiex eh, infieq iżda investiment biex salva ħajja tal-bniedem u tagħmel differenza. Issa l-aħħar huwa s-Sinjura Vinju. Grazzi, President. Jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Senalova u dak li tkellmu llum għall informazzjoni li tawna. Jiena nixtieq nagħmel appell lill-kollegi l-oħrajn li tkellmu qabli għaliex għal erba snin ħdimna fuq id-direttiva ta' servizzi universali dan il-numru 112 fimna u rajna kemmu meħtieġ, kemmu essenzjali. Issa il-Kommissjoni, il-Parlament, hemm bżonn li l lill-istati membri biex jikkooperaw flimkien u mal-operaturi sabiex mal kemm jista' jkun fuq livell teknoloġiku nistgħu nwaqfu din is-sistema nipperfezzjonawha imma hemm bżonn bżonn assolut li jkun hemm irrieda politika hawnhekk li din hija xi ħaġa li trid titwettaq burġenza fuq it-territorju Ewropew kollu. Din hija xi ħaġa meħtieġa essenzjali qed narawha, nistgħu nagħmluha, hemm bżonn biss illi rridu nkunu jkun hemm irrieda u x-xewqa li dan isir u jista' jsir. Well, Mr. Arias, I will indulge Mr. Arias finally as chairman. Sir Arias. Grazie ħafna President, u grazie fraħlek għal-lezzjoni tijak u l-oħrajn u koll. Jinn nishtiq najt, biex tinsaqsi dwar il-formula li jiġu użati b'da ta' model ta' e-calls eh, biex jibħet ikun jaf eżattament x'kondizzjoni qiegħed dak li kollu l-inċident u jekk ikun hemmx xi komunikazzjoni bej it-tnejn biex jkunu nafu t-tip ta' kemm ikun hemm fil-vetturi, eh, xi kondizjoni tagħhom u x'lingwa ħadd tiġu użat u għax ovvjament hemm daw lingwi kollha fl-Unjoni Ewropea u x-lima lingwa dan ħassi pempju meta jkun hemm vetturi ta' kiri. Hekk eh, ikun hemm li jikri karozza u jmur f'pajjiż ieħor kif ħaj jirrispondi għal dik il- Eh, seħħa u kif ħansolvu għad il-problema. Grazzi. Uh, right, well. Tajjeb, ġa tħanna fil-ħin tal-votazzjoni, naħseb li għanna għanna ftit ħin. Sur van der Pal, diversi mistoqsijiet emmek li naħseb ma nafx li kunix forsi nrispondihom kollha imma forsi tista' tagħmel referenza titratta xi ftit kwestjoni tal-skadenza timetable u dak li toru l-konnessjoni bejn ix-xogħol tagħna u l-proposta leġislattiva tiegħek dik tkun utli għal kumitat u forsi xi punti li inti tħoss li huma wkoll importanti. U u jekk forsi il-kapitan u banek jagħmel xi kumment qabel ma jitlaq din il-laqa jkollu eh, l-opportunità li jagħmel il-kummenti tiegħu. Naddu l-ewwel għas-sur Merci. Ce que j'entends, c'est... Grazie. Jena eh, ħassejt uh, l-appoċ għawi għal din l-inizjattiva, grazzi għal dan l-appoċ ta'kom għal eh, dan il-numru 112 u għal eh, sistema ta' e-calls hija xi ħaġa essenzjali dwar il-kalendarju. Fi slides tiegħi ma tantx tħalt fid-dettall dwar dan, imma il-għan tagħna huwa li kolna sa l 2015 vetturi li jkunu il-kol kemmuma mamra b'dan il-tamir tal li jibad dan il-sejħiet ta' emerġenza. Ġifiri l-atti leġislattivi se jkunu adottati, il- roadmap edha fil-slides fil u tuwada daqqatajn. Issa dwar l-spejjes, l-spejjes ta' din is sistema għal dak li huma il-vetturi, da, dana jiddependi imma naħsbu illi se jkun ta' madwar 80 euro għal kull vettura għal PSAPs, it-tamir jiddependi għalix jekk il-112 ikun diġa jeżisti, ma tantx hemm xi spejjeż addizzjonali kbar. Issa dana skont skont l-organizzazzjoni ma l-ispess ikunu ta' bejn 30 u 300.000 euro, 30.000 jew 300.000 euro. Aspett ieħor uh, dwar l-operaturi u l-lingwa li trid tintuża aħna rajna li l-informazzjoni tintbat b'mod elettroniku u tasal lill-operatur fil-PSAP bil-lingwa tiegħu jekk il-vettura tkun Franċiża qed tivvjaġġa fl-Ingilterra, is-servizz ta' uh, emerġenza jirċievi informazzjoni bl-Ingliż. Għal komunikazzjoni bejn il-vettura u s-servizzi ta' emerġenza Emmek em kanal tal-leħen li jinfetaħ b'mod automatiku jew nkella jista jinfetaħ ukoll b'mod manwali minn dawk li kunu involuti fl-inċident ta' traffiku. Dwar il-numru ta' persuni li kunu voluti fl-inċident, din hija informazzjoni li tista' tintbat b'mod automatiku għaliex hija koll marbuta mal-informazzjoni man numru ta' uh, eh, seatbelts illi ikunem uh, eh, li qed jintużaw fil-vettura. Grazzi. Uh, yes, uh, so would, you, would, you, would our Czech visitor, would you like to... Um, uh... Issa, il-Kapten Banek forsi jishtiq jagħmel xi kommenti. biex jalaq. Grazzi ħafna, Sur President. Kien hemm ħafna mistoqsijiet minnaħa tal-membri. Jien nixtieq nikkommenta fuq żewġ affarijiet l-aspett tal-spejjeż tal-PSAPs. Ma nistax ngħid eżattament. Eh, eh, nistax ngħid xi spiża hija voluti, imma fattu l-spejjes għall-implementazzjoni tal-likol hija ħaġa li tiddependi fuq it-teknoloġija li hija ġiġa disponibbli fl-istat membru. Jekk l-istat membru ġa għandha għandha teknoloġija tal-PSAP moderna, l-spejza avvoluta fl-implementazzjoni tal-likol mhumiex għolja. Huwa prezz tajjeb. Iżda jekk l-istat membru jkollu teknoloġija il qadima li ma tipprovdix. Servizz tajjeb daqs eh, kemm jistgħu kemm huwa possibbli huwa m'għandux taqsam mal-implementazzjoni tal-iko huwa dwar il-livell ġenerali ta' eh, wieħed wieħed ngħid fl-istat membru. Evidentement wieħed għandu bżonn jinvesti iżjed fil-stat membru. Imma m'għandux xaqsam biss malikol, imma nħabba li inti tkun tixtieq tipprovdi servizz ta' wieħed wieħed nejn ta' livell oli l-ċittadini tiegħek. It-tieni punt li nixtieq namil komment fuq huwa l-kwestjoni tal-barriera dwar il-lingwi. Kif Kifat fil-prezentazzjoni tiegħi aħna għandna din il-kwestjoni rridu nattaw fil 1 wieħed nej. Eh, eh, meta jkun hemm xi sejħa bil-lingwa barranija aħna eh, għanna bżon insolvu s-situazzjoni qabel ikol. L-implementazzjoni tal-ikol mhix differenza lija. Aħna m'għandniex manna lebda forma kif wieħed jistabilixxi eżattament liema lingwa ħajjuża il-sewwieq jekk hu eh, eh, ċempel minn eh, minn telefon Awstrijak jista' jitkellem bit-Taljan, ma tistax tajt int mill-informazzjoni li għandek li jkoll liema lingwa ħad iġi użata. Din raġuni xinajt li dinna xi ħaġa li għandix taqsam li kol, din il-problema ta' ġi solvuta fi gruppu ieħor ta' ċess eh, għall-emerġenza ġenerali u mhux xi ħaġa li tiġi solvuta mill kol. Għax inkella kull mħat għamel huwa ikun hemm iżjed dewmien fil-proċess. Grazzi. Grazzi ħafna għall-esperjenza pratika tiegħek. Jgħid il-President. Tużi turi l-importanza ta' dawn jina xedow rapporter imma u ma tkellimx imma bla dubju l-informazzjoni inti tajtna hija informazzjoni m'għandix taqsam mal-lingwa jekk kun hemm inċident serju is-servizzi eh, ta' kom ikolkom iżid informazzjoni minn dak li qatt kenna qabel dik hija l-punt essenzjali għaw Dan huwa l beneficju li toffri t-teknoloġija li għanna bżon nippromuova. Eh, Sinjura senoloba, mela, l-aħħar kelman biex naraw kif ħad, forsi kif tħosti bżon n-avanzaw din il-kwistjoni. Kuj, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat eh, jednak... Grazie, Havna. Jena nixtieq nuża l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk li għamlu prezentazzjonijiet, nirringrazzja lil dawk kollha li għamlu xi kummenti u mistoqsija. Aħna hija ħaġa li tħadditna fuq l-aspetti tekniċi, Tkellimna dwar esperjenza pratika u koll u l-kommenti ta' komjuri li hemm ħafna hemm volontà politika kbira biex wieħed idaħħal din is-sistema. Jekk eh, issa dwar xajċi fil ġejjini nixtieq ngħid li qabel ma nabbozzaw dan ir-rapport nixtieq nintaqa' mar xedu rapportez kollha u magħhom nixtieq nidentifika l-aspetti kollha differenti ta' dan ir-rapport dak li tħossu li huwa xieraq biex wieħed jimplementa daw l-aspetti kollha. Il-kollega tagħna is-Sur Koħ ġa tkellem dwar da jien ukoll membru tal-Kumitat tat-Trasport u għalhekk nixtieq li għanna bżon nistudjaw il-possibilità li kunem kooperazzjoni bej żewġ komitati, għal dak li għanna bżon huwa evidentement sinerġija. Dak hija essenzjali għal xogħol tagħna fil-Parlament. Ek nimmaġina li ħajkun il-ġejjina. Grazzi ħafna, nistenna bil-ħerqa dik il-laqa u nitkellmu dwar il-dati mal-koordinatura. U forsi jintu surkok tistaw tawguraw eh, tibatu l-auguri tagħna lill-Kumitat ta' Trasport għax aħna bla dubju għandna kull xewqa li nikkooperaw mal-Kumitat ieħor. Grazzi ħafna, naddu issa għal votazzjoni qasira naħan għamlu votazzjoni din għanna votazzjoni fuq il-governanza kooperativa għal-kumpaniji. Sfortunatamente il-Signora Legrik eh, maġiċ, il-Signora eh, Legrip eh, għax eh, kalla xi dewmin għax il-lider serqu xie cables fuq il talis Kbira eh, kont eh, jishtiqu li japplikaw hemm eh, kumpanniji fl-Ingilterra li tixtieq tarak biex il-metalli jiġu traċċati, qalet li hija disposta li tħallina nivvutaw mingħajra għalek nistieden lill koordinatur biex jitratta kwalunkwe aspetti. Ma naħseb nistgħu nivvutaw. mela nuża l-forma elettronika jekk ikun hemm bżonn ma naraw kif nistgħu niproċedu mingħajru. Mela ngħaddu għal rapport tal Signor Regreb Corporate Governance Framework for European Companies dak li huma favur, dak li huma kontra. Dak hija evidentement ħaġa li għaddiet ngħaddu sa għall-emenda wieħed Missur Dion favur dawk li huma kontra dik għaddiet ukoll. L-emenda ħamsa. Il-votazzjoni fetħet fuq l-emenda numru 5. We have 32 people voting, a few more cards. 32 jivutaw, xifti jihtlu. Mela. 38. Eh, eh, Kem xaħat jishtiq ħana la il-votazzjoni ma ddiċ. 22 kontra 16. Menda 6 signora Skolazza Biltu su papa kisma favur kontra għaddit emenda ta' kompromess 2 favur dak ma kontra għaddit ukoll emenda 11 Mr. Lion Dion naħseb li ħajkonna nivvotaw eh, fuq dak l-emenda numru 11 votazzjoni fetħet votazzjoni għal-ed ma ditx L-emenda 13, Missur Schmidt. Votazzjoni fetħet fuq l-emenda 13. Votazzjoni għal-ed. Dik għaddi 19, eh, kontra. Mela, l-emenda 14 eh, u 15 jaqaw. Naddu issa għall-emenda 16 eh, Missur Grek għaddiet l-emenda 17 mis sinjura Mek l-Arklin votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 17. Votazzjoni għal-ed dik ma ditx. Mela jekk eh, għanna l-emenda 19 għal votazzjoni dak li ma favur, dak li ma kontra, dik ma ditx. Umbatem l-emenda numru 18 f'taħt il-votazzjoni fuq l-emenda 18 kontent li għanna 39 persuna u biex l-ewel di l-ewel laqa votazzjoni għalqet u dik għaddit b'25 kontra 11. L-emenda 20 missur de Jong. L-votazzjoni fetħet fuq l-emenda 20. Essendi għandhom wieħed iżjed forsi jista' jieħu il-kartulina tiegħu, il-kart tiegħu. Qabel ma nagħlaq l votazzjoni għandkom waħda żejda. l votazzjoni għal-ed. u dik ma d L-emenda 21 missur dejhom Minu huma favur, minu ma kontra. Dik ma d L-emenda 22 mis l Legrib uħrajn. dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet, Għaddit. Dan ifisser li 23, 24, 25 jaqaw. Naddu sa, l-29 kol ta' sa naddu għall-emenda 26 mis-sur Schmidt votazzjoni maqsuma li qegħdin hemmhekk mela ħan vota ħan il-votazzjoni fuq il-parti numru 1 l-emenda 26 parti numru 1. L-ewwel parti. Votazzjoni għal qed għaddit, għaddu għattini parti dawk li huma favur, dawk li huma kontra għaddit, u t-tlet parti dawk li huma favur, dawk li huma kontra għaw kol għaddit. Għaddu s issa l-emenda 27 sur Dion votazzjoni fetħed fu 27 votazzjoni għal-qed għaddit. l-emenda 28 sur Grek dak ma favur, dak ma kontra għaddit bla dubju. L-emenda 30 missur dijom votazzjoni fetħet. Azzjoni għal-ed. Għaddiċ. L-emenda 31 missur dijom. Fuq il-31 fet taħna votazzjoni issa. Votazzjoni għal-ed ma ditx bot. 19 eh, kontra 18 favur. L-emenda 34 ta' Senjura Weiler, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti minu favur, dawk li huma kontra għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni fetħet fuq it-tieni parti, votazzjoni għal ed 19 Eh, kontra 19 favur, mela taqa. L-emenda 32 mis-Sunjura McLarkin. Votazzjoni għal għed fuq l-ewwel parti, votazzjoni għed fuq l-ewwel parti. Votazzjoni għal għed. għaddiet. U n-votaw fuq il-tieni parti. Favur kontra mela, t tini parti ma Mela, nemenda emenda 33 taqa, naddu s-salla menda 35, dak huma favur, dak huma kontra għaddit. Issa mal-opinjoni ġenerali ħanivvutaw fuqha, ħan forma elettronika. Okay, the vote's closed. Votazzjoni għalqed. Dik l-opinjoni għaddit 35 favur u tnej kontra u l-ebda astenzjoni. Nirringrazzjaw l-Senjura Degri l-assenza taħħa. U grazzi ħafna ħalli ġejtu għal-votazzjoni. għabel ma titilqu għan proġett importanti nixtieq nelqa żewġ kumitat, membri ġodda f'dan il-kumitat li qed naraw dimi nixtieq nixtieq qa l-sur Ħazzi Makkakis bħala membru ta' dan il-kumitat kif ukoll u s-sur kaferati u kol. Nispera li tkomplu tkun impenjata fi xol tana. Sanaddu għal punt li jmiss fuq proċedura bazata fuq rapporti għaj stess fuq il-dajes eh, u oċer ta' rekreazzjoni u personali dawk li mhux ħajnaqdu magħna matul taħdidi l-battitu jitilqu bil ħafna storbi ħan nkun nistaw nibdew xol tana fuq dan il-punt. Mek joġobkom mela. Uh, this is Din hija hija importanti ta' ta' direttiva fuq is-suq waħdini li teżisti, il-Komitat ħares leja, inkuntent ħafna li għanna rapporter tal-opinjoni mill-Komitat ta' Trasport, Sur Robert Zila, kif ukoll rapporter mill-Kumitat tal-Ambjent is-Sur Tatalella. l tnejn qegħdin magħna nispera li jkunu jistgħu jingħaqdu fid-dibattitu fuq l-valutazzjoni ta' impatt għax għandhom kontributi importanti jagħmlu fuq għal din il-proposta. Umbat, dak li xaqsu mxadu rapporter, xu xwabu wa rapporter, sur repro jgħataw, sur Mendels jgħataw, sur Signora Rula jgħataw għek. Un ispera l surdjon ikun għawek u kolla xu jgħataw għek bħala raxxedaw rapporter. Jena kontent li għanna s-ċiraw minn DG Enterprise li huwa kap tal-unità tal-tamir elettroniku u mekkaniku kif tafu dossiers importanti bħal daw il-prattika ta' il-komitat huwa billi titlob l-Komissjoni li tagħmel preżentazzjoni tal-valutazzjoni ta' impatt fil-qosor biex ittina idea idea ta' tip ta' kwestjoni li huma ndirizzaw kif ħarsu li proposta u kif taħdu li huma eh, baslu x-rezultati għan ikonna prezentazzjoni minnaħat taħħom un-bat ikonna mistoqsijiet eh, minni par rapporteru u shadows u koll Naddi sal-kelma l-Sur Ġiraw biex jagħmel il-preżentazzjoni. Grazzi. <coughs> Mr. Chairman, Sir President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-opportunità li nagħti xi ftit Eh, spiegazzjoni dwar il-bidliet illi edin niddiskutu bħalissa fuq il-proposta li tadotta il-Kommissjoni dwar leġislazzjoni fuq direttiva dwar bxejjeċ tal-bahar għall-użu rikreattiv. Nibdew? Naħseb illi Iva nistaw nibdew bil-prezentazzjoni tiegħi fil-żmien li għanna dispożizzjoni se niprovaw namlu taqsira tal-prezentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt, l-analiżi u l-bidliet li eh, qed proposti. Basically, we will uh, focus on three areas, one about uh, some general information. Natikom xiftit informazzjoni ġenerali dwar is-settur, x'leġislazzjoni hemm fis-seħ diġà u x'bidliet qed jiġu proposti. Dak li għandu x'aqsam mas-settur, Importanti li tkunu tafu li dan huwa settur li jinvolvi 270.000 persuna li huma impjegati f'dan is-settur l-ammont ta' beħ totali laħa 9 biljun euro. Għanna 2600 bennejja tal-dajes u erba'jn kumpanija li jipproduċu il-magni. Hemm settur li jesporta ħafna u koll u il-proporzjoni ta' tlieta għal wieħed importanti u koll illi najdu li dan is-settur intlaqat ħażin ħafna mill-kriżi ekonomika fl-2008 u 2009 u nħolqot situazzjoni fejn fil-prattika il-beħ prattikament waqaf il-pilja xiftit fl-2010 u 2011 imma għadna il-bot ħafna mill-livelli ta' produzzjoni illi kienu tlaħqu qabel il-krizi. Dwar il-leġizlazzjoni li nfisseħ il għan ta' direttiva 94-25 kien illi nħolqu suq intern għal dawn il-bċejjeċ tal-bahar għal użu rekreattiv u niprofaw narmonizzaw il-rekwiziti ta' sikurezza u rekwiziti ambientali fuq livell Ewropew l-ambitu kien tal-bċejjeċ tal-bahar għall-użu rekreattiv, inġenji personali, Eh, inġenji li kienu parzjalment lesti u kif ukoll eh, magni ta' propulsjoni kif ukoll il-komponenti tagħhom l-esklużjoni mbagħad tinkludi il-kanows, il-kajaks, il-surfboards, l eh, inġenji li jintużaw fit-tiġrijiet, inġenji li huma sommersibli u affarijiet bħal dan. approach directive, meaning... L-approach il ġdid għal din id-direttiva u għalli eh, se tistabilixi biss rekwiziti essenzjali mbagħad id-dettalji tekniċi eh, jiġu eh, stabiliti permezz ta' standards armonizzati. Issa għanna 60 standard illi huma attivi f'dan il-qasam. għal dak li eh, naraw sa xinu ma rekwiziti illi irridu ehm, nikalkulaw għal dawn il-kategoriji differenti ta' bċejjeċ tal-bahar. Kull waħda minn dawn il-kategoriji għandha xtaqsam mal-qawwa tar-riħ u l-loli tal-mewċ. Dawn huma kollha aspetti li rridu jitqisu meta wieħed irid eh, jikkonforma ma' rekwiżiti essenzjali saret emenda għal din id-direttiva fl-2003 u dak kien meta l-ambitu GSTs għal inġenji personali u magni li jaħdmu bi propulsjoni Daħal u koll, daħlet u koll l-evalwazzjoni ta' konformità ta' wara il-bini il bini tal dajjes tal biex wieħed eh, jara li dajes li jkunu ġew importati fl-Unjoni Ewropea minn eh, konsumaturi jew eh, kazini ta' sports partikolari imma li ma jiġux importati permezz tal-ċirkuitu eh, ta' importazzjoni normali, emson illi naraw illi dawn il-dajes ikunu konformi mal-leġislazzjoni u eh, din revizjoni ta' direttiva introduċiet u kol rekwiziti ta' għal dak li huma emissjonijiet ta' eh, storbju u tniġġis u koll Dak kienu żviluppi tekniċi u tip tekniku li sar fid-direttiva sa rekwiziti essenzjali wieħed rekwizit ġenerali li eh, jimponi identifikazzjoni tal-buk, l-identifikazzjoni eh, ta' min ikun bena, id-dajsa, rekwiziti ta' integrità u rekwiziti dwar l-istruttura, karatteristiċi ta' handling u rekwiziti ukoll għall għal l-installazzjoni bħal per eżempju mawma il-magni, sistema tal-karburant, tal-elettriku, etc. Kif se tiġi evalwata il-konformità? Issa din tati ħafna possibiltajiet lill manufatturi differenzi li qed jissiru bejn dajes li huma inqas minn 12 il-metru, dak li huma iktar twal kbar minn 12 il-metru, u hemm il-possibilità wkoll illi wieħed jiddikjara li eh, lilu nnifsu konformi permezz ta' ċert sensiela ta' testijiet u f'ħafna sitwazzjonijiet oħrajn eh, l-intervent ta' entitajiet illi jagħmlu eh, evalwazzjoni ta' konformità. Dan isiru kol anki fuq livell tal-komponenti. Uh, komponenti dwar inġenji personali, hemm ukoll il-possibilità ta' dikjarazzjoni personali ta' konformità u anki intervent min-naħa ta' entitajiet partikolari li eh, jiċċertifikaw il-konformità il-modules għal-konformità jitolbu u jirrikjedu l-involviment ta' entitajiet partikolari u il-mezzi li jintużaw jiddependi mill-metodi li jużaw dawn l-entitajiet eh, li huma ċertifikati li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Issa fiex qegħdin fejn wasalna it-ħejjija għal din ir-reviżjoni imbdiet fl-2004 sar eżerċizzju ta' stock taking, l-ewwel mbagħad kien hemm l-ewwel studju ta' evalwazzjoni ta' impatt, rapport tal-Kummissjoni fl-2007, eh, studju ta' evalwazzjoni tal-impatt komplementari fl-2008 u konsultazzjoni pubblika li saret fl-2009 u anki komplet ukoll fl-ewwel parti tal-2010. Mela, x'inhuma il-bidliet essenzjali? ġew meqjusa u konsidrati żewġ approċċi wieħed biex naraw x'bidliet se jkun hemm bżonn minħab fid dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni u approċċ ieħor fir-rigward ta' bidliet meħtieġa għal eh, dik il-parti ta' direttiva marbuta mal-impatt ambientali fil-rigward ta' bidliet fil-leġizlazzjoni propja rajna li kienem bżon fil-prattika li jiġu ċarati xi definizzjonijiet u li niċċaraw ukoll ċerti partijiet mill-ambitu tagħha ta' direttiva. Niċċaraw xi xridna ngħidu biha il eh, din l-evalwazzjoni ta' wara li tkun imbniet il-dajsa. il, eh, il dajsa bżon u koll li id-direttiva tiġi allinjata mal-qafas legali il-ġdid u mal-dispozizjonijiet tal-trattat dwar funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Umbat il-limiti tal-emissjonijiet ta' exhaust ġew riveduti sabiex ikunem prestazzjoni favur l-ambjent li tkun ħafna aħjar ta' dawn id-dajes u nqisu wkoll possibiltajiet li nippromwovu kompetittività ta' dan is-settur. Issa dwar l-ambitu id-dispożizzjonijiet li ġew iċċarati ħanirrepeti m'hemmx xi bidlit kbar f'dawn id-dispożizzjonijiet. Huma biss eh, emendi u bidliet biex niċċaraw il-kontenuti ġifiri biss l-inġenji personali maħsuba għall-użu ta' sports u rekreattiv huma inklużi, uh, inġenji li jistaw jintużaw fuq l-art kif ukoll fil-baħar huma esklużi u qed jiġi speċifikat li l-kanuż u l-kajaks li huma esklużi huma biss dawk illi uh, jaħdmu permezz tal-moqdif m'għandhomx magni. Mbagħad irridu nqisu wkoll illi definizzjonijiet ġodda speċifiċi f'dan is-settur dak li huma pereżempju dajjes li jimbnew għall-użu personali biex niċċaraw ir-rabta bejn dan il-kunċett u l-kunċett li wieħed juża Um, ċejjeċ tal-bahar illi ikunu mixtrija parzjalment eh, lesti. Umbat hemm il- din l-evalwazzjoni ta' li ssir wara li tkun imbniet id-dajsa li dawn <coughs> japplikaw ukoll għal inġenji tal-baħar personali, għal użu personali. Issa dwar l-allinjament tad direttiva għal eh, affas legali il-ġdid. Għamnek għaw iż-żewċ il-dispozizjonijiet hawnhekk il-regolament 765 tal-2008 u deċizjoni 768 tal-2008. Il-dispozizjonijiet rilevanti ġew inklużi fil leġizlazzjoni dwar il-dajja sal-użu rikreattiv, bat dwar il-limiti tal-emissjonijiet, kien nħass il-bżon illi dawn il-livelli jitbaxxew, ma ridna nżommu f'moħna u koll li il-kontribut ta' dawn il-bċejjeċ eh, tal-bahar l użi kreattiv għall l-emissjonijiet ta' ossidu tal-nitrogenu huwa ta' madwar 0.1% u emissjonijiet oħra ta' madwar 0.01% daka għal dak li rigwarda il-materja f'partiċelli irridu nqisu u koll standards tal-kwalità ambientali l-emissjonijiet ta' ossidu ta' nitrogenu li jaqbżu dawn l-standards f'sitwazzjoni ta' konċentrazzjoni olja ta' dajes fl-istess zona, fl-istess eh, mal-istess mollijiet u dawn f'momenti propju meta jkun hemm l-aktar attività f'dawn iż-żoni. Tqis ukoll il-fatt illi kienu qed jintużaw eh, standards ħafna iktar stretti f'reġuni oħrajn tad-dinja u ridna naraw ukoll x'istajna nipproponu ġdid f'din ir-reviżjoni. Issa ġew evalwati tliet possibiltajiet dik illi passoltu nħallu l-affarijiet kif inhuma jew inkella uh, possibilità illi inqisu Eh, it tnaqqis tal-livell ta' emissjonijiet jew eh, possibilità oħra kienet illi naqsu il-livell tal-emissjonijiet u dan nużaw flimkien ma' miżuri ta' mitigazzjoni. Umbat taħ dawn tlet sotto possibilitajiet, użu ta' skema ta' flessibilità, it-tieni waħda li kunem periodu ta' transizjoni u t-tielet waħda illi kunem periodu ta' tranzizjoni għal periodu ta' tranzizjoni estis għal kumpaniji żgħar u ta' daqs medju. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni biex naraw x'kien l-impatt ekonomiku, l-alternativa numru 2, jiġifieri eh, tnaqqis tal-livell tal-emissjonijiet, toffri benefiċċju net ta' madwar 1.9 u 34.1 miljun euro. il-tnaqqis tal-livelli ta' emissjonijiet fl-imkien ma' skema ta' flessibilità wassal għal benefiċċji netti ta' madwar 4.8 u 34.6 miljoni ta' euro. Il-possibilità ta' periodu ta' tranzizjoni iżid dan il-benefiċċji ta' għal madwar 5.7 u 34.9 miljoni u il-tielet possibilità ġifiri użu ta' periodu ta' tranzizjoni li kun estis għal kumpaniji zaru ta' daqs medju għandu impatt ekonomiku simili għal dak ta' qabel għal 5.7 u sa 34.8 miljon euro. Issa naraw xinu l-impatt soċjali. irridu uh, namlu distinzjoni bejn il- il-magni CI u SI, dik li hija alternattiva tnejn e, jintilfu inqas minn mit impik fil-alternativa 3.1 ġifiri skema ta' flessibilità għal magni CI jintilfu inqas minn 10 impiegi u għal magni SI jintilfu inqas minn 100 impieg. Għal l-iskemi ta' fejn permezz tagħhom jitnaqqas il-livell tal-emissjonijiet flimkien ma' perjodu ta' transizzjoni mhux mhux mistenni illi jintilfu impjegi fil-każ tal-magni CI u jintilfu inqas minn mit-timpik fil-kas ta' magni SI. U meta nestendu il-perjodu ta' tranzizjoni għal kumpaniji żaru ta' daqs medju, mhux mistenni li jintilfu impiegi febda wieħed miż-żewġ kategoriji ta' magni. Mela, il-konklużjonijiet. Le, qabel il-konklużjonijiet, rajna u koll x'possibilitajiet jeżistu biex innaqsu il-livell ta' level permess ta' storbju fir rigward ta' l-emissjonijiet ta' storbju hemm bżonn li inqisu li dawn l-emissjonijiet mhumiex marbutin biss ma' l-istorbju li jagħmlu il-magni imma marbutin ukoll ma' eh, aqda ta' fatturi bħal pereżempju il-buk, tad dajsa, u il-kondizjonijiet fiżiċi bħal per eżempju rieħ, il-mewċ. U rridu nqisu ukoll il- li il dak li wieħed iqis bħala storbju mhuwiex konċett oġġettiv dana jiddependi mill jekk l storbju jsirx bil-lejl jew binar, it-topografija, eċċetera. Mela, dwar il-konklużjonijiet li wasanna li jom fil-rigward tal-istorbju li għamlu il-magni dan qed li kontribuixi biss parzjalment għal dak li wieħed jiperċepixi bħala storbju kemm l-utent għal dawk li jkunu mhumiex qegħdin fuq id-dajsa anki il possibilita li nkomplu in naqsu il-livell ta' storbju permess li tiġa jeżisti fil-leġislattiva dan u koll huwa sekundarju meta wieħed iqabbel dan mal-spejjeż involuti biex eh, jitkerġerġa jiġu id-dizinjati il-magni mill-ġdid sabiex jipproduċu inqas torbju. U dana meta wieħed iqis illi l-sforz meħtieġ mhux se jagħmel daqshekk impatt biex naqqas l-istorbju li jisma il-konsumatur. minajna u kol x-possibiltajiet oħra jeżistu biex innaqsu l-istorbju illi joriġina minn dawn id-dajes għall-użu rekreattiv jew inġenji personali. Dan huwa jista' jsir permezz ta' tnaqqis ta' veloċità f'ċerti sitwazzjonijiet u għalhekk l-artiklu 5 tal-direttiva jew tal-abbozza direttiva tagħti l-possibilità li l-istati membri biex jimponu dawn il-limiti sabiex bekk inkunu nistaw innaqsu l-istorbju permezz ta' dawn il-mezzi. għal eh, dak li huma emissjonijiet ta' exhaust e, deċidejna li eh, rajna li l-aħjar ikun li nużaw periodu ta' tranzizjoni u li dan ikun estis għal kumpaniji zaru ta' daqs medju eh, li jiproduċu il-magni u li ma nbidlux il-limiti jew il-livelli ta' emissjonijiet ta' storbju permessi Dawn eh, il-limiti u koll għandhom, il-limiti l-ġodda għandhom impatt pozittiv fuq il-kompetittività u impiegi. Għalix waħda mill-problemi li kienet qed tiffaċċa l-industrija Ewropea kienet propju li meta wieħed iqis li kien hemm ħafna rekwiżiti differenti madwar id-dinja, kien hemm bżonn li dawn ikollhom żewġ linji ta' produzzjoni differenti sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw rekwiżiti differenti applikati fi bnadi differenti tad-dinja. Issa dak li qed nagħmlu nipproponu hawnhekk huwa simili għal dak li jsir bnadi madwar id-dinja. U hekk l-industrija tagħna tkun tista' tgawdi mill-ekonomiji ta' skala u għalhekk din hija xi ħaġa li tippromuovi il-kompetittività. Aħna nishti u eh, nikkonkludu l-prezentazzjoni tagħna hawnhekk issa aħna lesti li niċċaraw xi punti li forsi tistgħu tqajmu wriġbu għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Good. Well, thank you very much indeed, uh, Mr. Jiao, for uh, setting out uh, very clearly, and we'll, we'll start the discussion. Grazie ħafna, se nistgħu niftħu diskussjoni fuq dan is-suġġett. Qabel xejn xtaqt nilqa fil-kumitat fostna grupp ta' studenti fil- minn l-Università ta' Estin li apparti mill-kostituenza tiegħi. Nara l-professur fil-parti ta' wara tal-awla, nilqakom fostna fil-kumitat u waslu għazad biex jisimaw il-prezentazzjoni tar-rapport tiegħi. Ma nafx kienu xa jistennew dan il-punt fuq l agenda tad-dajjes sa' rekreazzjoni iżda dan għandna. Tajjeb wisq. Mela l-ewwel konna round ta' kontributi nibdew bir-rapporter mbagħad ix-shadow rapporters. Naħseb li s-sur ġvab jgħatawn, mbagħad is-sur Repo, is-sur Kofferati jixtieq jitkellem ukoll. Is-Sinjura Rule Ussur Dejong, De Jong mux qiegħed hawnhekk sfortunatament iżda mbagħad jista' jitkellem iktar tard. Forsi nista' niftaħ id-diskussjoni bħala rapporter. Naħseb li kienet utli ħafna li konna din il-preżentazzjoni ta' ta' tal-evalwazzjoni tal-impatt għaliex bħalma rajna din hija direttiva li la attiva l-bosta snin l periodu twil Rejtna il-ħin ta' tħejjija li kien involuta hawnhekk li beda propju mill-2007 u naħseb li wasal iż-żmien issa li nieħdu deċiżjonijiet f'dan il-qasam. Biex bekk dawk li l-iktar ħajin tlaqtu, ġifiri l-produtturi, jaraw il-frott ta' titjib li qegħdin niproponu. Xi ħaġa li xtaqt nitlobkom speċifikament lejn l-aħħar inti semmejta fl-analiżi tiegħek fuq il-limiti ġodda ta' exhaust. Forse tista' tikkonforma dan u ħaddik opportunità fl-aħħar biex titkellem. Iżda il-proposti il-ġodda għall-emissjonijiet ta' exhaust għal dawn il-dajes jaħdmu b'magni qawwin huma diffiċli, speċjalment tal-esportaturi, u inti urejtna negozju ta' esportazzjoni minn dawn il-produtturi. Huwa negozju importanti u għalhekk dawn qed jistennew titjib. Għalhekk hemm bżonn ta' regolamenti globali rridu nagħtu każ dawn l-affarijiet, speċjalment meta nitkellmu dwar l-emissjonijiet. Naħseb li għalhekk irridu parti mid-dibattitu biex nallokaw propju għal dan il-punt biex naraw kif nimxu l-qoddim. Tininet, naħseb li fil-rigward il-pakket ta' prodotti ġenerali, qed naħdmu ma' disa entitajiet oħra minn DG Enterprise bħalissa u naħseb li għamunek għanna għandna kwistjonijiet speċifiċi, iżda naħseb li għandna sommarju ta' dawn il-kwistjonijiet, speċjalment dawk li pereżempju jitkellmu dwar il-muturi u naħseb fil-bini ta' dajes, ħajkun hemm ħafna dajes li jinbnow skont eh, ċertu fatturi li dak li jkun ikun irid skont ix-xewqat ta' dak li jkun. U għalhekk qed nitkellmu dwar sistema ta' approvazzjoni individwali u għalhekk xtaqt nisma' minn għandek eżattament kemm hemm bżonn tibdil f'dan il-qasam biex dan jiġi implementat biex naraw mill-istati membri x'ser isir u naraw jekk hemmx kwistjonijiet ta' politika pubblika li nixtiequ indaħlu fir-rapport aħħari tagħna. Dak l-ewwel kumment minn naħa tiegħi. Forsi issa nistieden l-Shadow Reporters biex jaddu l kumenti tagħhom u nixtieq narrafkom ukoll li Shadow Reporters għall-opinjoni qegħdin preżenti, kuntent ħafna ta' dan, huma part importanti mit-tim tagħna u ħdimna flimkien biex nresqu din il-proposta ħajkonna missjoni ta' sejba tal-fatti biex bekk niltaqgħu mal-produtturi tal-magni, tal-dajes u anke dawk li jibnu dajes nhar il-ħamis din il-ġimgħa. Min jixtieq jissieħeb f'din il-missjoni nilqawh naf li l-ħin huwa kemm xejn diffiċli nittama li dan ma tellifx milli jkun hemm preżenza tajba x'ħad tkun fis-seba' ta' filgħodu nhar il-ħamis. Tajjeb, Nara li rapporter għall-opinjoni jixtiequ jitkellmu wkoll, daħlu fil-lista tal-kellima tajjeb wisq, nibdow issa bix-shadow rapporters mill-kumitat tagħna mbagħad is-sur Siber, Tatarella, Koferrati u kull min jixtieq jitkellem. L-ewwel nibdew bis-sur xvab. Grazzi ħafna President. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nirringrazzja l kelliema l preżentazzjoni tiegħu u issa nixtieq nitkellem dwar l-iskeda li l-Kumitat kien qed jitkellem dwar. Dan huwa konformità ma dak li qed jistennew il-partit interessati u għalhekk naħseb li l-ġurnata indikata f'Mejju hija tajba ħafna. Personalment jiena kont ħerqan ħafna fuq dan is-suġġett ta' dajje sa' rekreazzjoni minn mindu kont tifel. Zajr, u hemm interess reali minn ħati f'dan ir-rigward din id-direttiva tajta ħarsa mill-qrib, tkellimt mal-produtturi, mal-utenti, ta' dan il-qasam u mod ġenerali jilqaw din id-direttiva. Naħseb li dak li għal rappresentant tal-Kummissjoni kien utli ħafna, imbagħad fir-rigward il-missjoni ta' sejbiet tal-fatt lejn Dusseldorf, sfortunatament ma nistax nkun preżenti, iżda naħseb li hija xorta waħda idea eċċellenti jikonna l-opportunità li niltaqgħu mal-produtturi u jkollna punti validi li nkunu bnejna mis-sajf li għadda. Id-direttiva li qed tiġi proposta skonti hija konformità ma' dak li nistgħu tassew nelħqu b'raġonevolezza f'termini ekonomiċi u naħseb li il-produtturi tad dajes mandawx ikollhom diffikultajiet biex iżommu mal-standards li aħna din nistabilixxu. Is-soltu meta xi ħadd ikollu rwol mexxej ħafna drabi l-oħrajn isegwu. Din isseħħ fl-Unjoni Ewropea u tajna ħarsa li dak li qed iseħħ f'Kalifornja pereżempju fir-rigward l-emissjonijiet u fil-rigward rapport aħna rajna huma l-punti li jirrekorru, jirrepetu ruhom tul iż-żminijiet biex bekk nistabilixxu xi ħaġa f'dan il-qasam. Imbagħad xi ħaġa dwar l-emissjonijiet ta' storbju għamilna xi ħaġa wkoll fi rigward it-tajers tal-vetturi u rridu niddiskrivu b'mod ċar x'inhuwa id-definizzjoni ta' storbju ta' ħoss żejjed. Iżda naħseb li dak li ħarġet il-Komissjoni bija hija xi ħaġa aċċettabbli li nistgħu nilqgħu. Forsi hemm ħtieġa ta' xi tibdiliet li hemm hawn iżda l-aħħar u mhux l-inqas nixtieq insemmi punt ieħor fir-rigward iskandlu tal-protezi li smajna dan l-aħħar tas-sider. Eh, jien nixtieq ngħid li fir-rigward il-qafas leġislattiv ġdid u l-approċċ marbut miegħu rridu noqogħdu attenti b'sebgħinejn fuq dawn l-affarijiet għaliex meta nitkellmu dwar il-konformità, dwar l-allinjament li semma l-President ma' minn direttivi l-oħrajn dan huwa punt importanti ħafna. Fil-Ġermanja pereżempju hemm punt li rridu niċċaraw għaliex din id-direttiva tkopri wkoll l-individwi li qegħdin jużaw dan il-dajjes għal-rekreazzjoni. L-affarijiet ma jaħdmux hekk fil-Ġermanja. Ħsibt li din id-direttiva se tkopri biss l-operazzjonijiet kummerċali għalhekk irdu naraw x'in huwa l-impatt ta' dan kollu jekk se nispandu dan il-kamp ta' applikazzjoni għall-individwi u mhux għall-entitajiet kummerċjali. Rridu naraw eżattament jekk dan irridux jew le. Grazzi. Grazzi sur repo. Erittäin asiantuntevasta alustuksesta. <clears throat> tuota... L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni tal-prezentazzjoni li tatna fuq dan is-suġġett smajna ħafna punti importanti u utli jiena interessat ħafna f'dan il-qasam nħobb tbaħħir, eh, u nħu pjaċir noħroġ mill-port bla magna Umbat nerġa' nidħol lura fil-port mingħajr magna biex innaqqas l-emissjonijiet. Naħseb li Din hija preferenza tiegħi iżda xorta waħda nridu nifukaw fuq l-aspetti tekniċi li huma importanti wkoll. Irridu nħarsu l-ewwel qabel kollox l-ambjent u dan huwa importanti ħafna. Għalhekk meta nitkellmu dwar eh, dajja sa rikreazzjoni rridu nqisu dan l-affarijiet ukoll. Fil-fatt, l-impatti huma ta' medda twila ta' żmien. Għal daqstant huwa importanti li naslu għal limiti ta' emissjonijiet li jkunu aktar rigorużi sabiex bekk intejbu l-kwalità ta' l-ilma, tal-bahar u bekk nkun nistgħu waslu għal kompetittività u nkun la pożizzjoni ta' kompetittività ewlenija fuq il-suq. Fir-rigward l-istorbju tniġġis naħseb li huma l-inġenji personali tal-ilma li li huma parti mid-direttiva wkoll li huma l-iktar tip ta' prodotti li jintużaw rib il-kosti, rip ixtut u għalek rib djar u għalek huma għadin jurtaw ċittadini għalix u ħafna storbju u rridu naqsu dawn l-affarijiet. Jien għalt ma' rappresentanti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali, kellimt magħhom dawn jirrappreżentaw dan is-settur u nħoss li huwa pożittiv li dak li huwa l-impatt soċjali tqis hawnhekk ukoll. Barra minn hekk isna wkoll l-impatt fuq il-postijiet tax-xogħol li ser ikollha din id-direttiva. Jiena konvint li taħt it-tmexxija tal-President Malcolm Harber ħajrna xinna tassow noħorġu b'dokument tajjeb li jizna un aspetti kollha biex bekk insaħħu żvilupp sostenibbli fl-Ewropa. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazie ħafna, Sur Mandes. Thank you, Chair. Grazie, President, u grazie l-Kommissjoni għall-introduzzjoni. Naħseb li hija proposta bilanċata, naqbel miegħek, President, mal-ewwel rimarka tiegħek li rridu nsibu possibilità biex ikonna l-aspet globali wkoll għaliex fi żmien ta' kriżi ekonomika għandna bżonn aktar esportazzjoni mill-Unjoni Ewropea l-imkejjen oħra fid-dinja. Għalhekk jekk ikollna aspett globali nkun nistgħu nisprunaw l-ekonomija fil-bini tal-vapuri fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li hemm ħafna SMEs involuti f'dan il-qasam. Min tal-inqas fl-Olanda iżda naħseb li anke madwar l-Ewropa, anke f'Dusseldorf. Jiena kuntent ħafna li jet skis huma inklużi, anke l-water scooters, għaliex fajnejn iċ-ċittadini dawn huma l-aktar inġenji li huma problematiċi minħabba l-aspetta storbju li produċu affarijiet oħrajn u jiena kuntent li ġew inklużi fid-direttiva. Dak li rajt huwa li issa qed nitkellmu fuq it-tqejt fuq is-suq iżda rridu naraw li nestendu anke l użu fl-Unjoni Ewropea għaliex mod qiegħda fuq is-suq u mod tbih il-prodott. Għaliex jekk inti tixtri prodott u tużaħ fil-xmara Rajn fil-Ġermanja ma jaħsibx li tagħmel sens hija kwistjoni kompletament oħra. Imbagħad nixtieq insemmi xi ħaġa oħra li smajt minn dawk li jibnu l-vapuri, pereżempju dawk li jużaw il-petrol, doħrajn li jużaw id-diesel u hemm distensjoni pereżempju fil-qasam tal-vetturi u l-qasam ta' tratturi. Dan permess li nużawh fil-qasam tal-dajes jew le. Xaġoħra nixtaq tinsemmi Punt tal-aħħar u inti President sertejt li mhux xirqa f'din id-direttiva li nsemmija, iżda fir-rigward tratturi affarijiet oħrajn jiena dejjem nisħaq fuq il-liċenzji. U l-liċenzji fuq id-dajes armonizzati madwar l-Unjoni Ewropea tkun utli, speċjalment tal-speedboats. U forsi jekk hux xirqa li nagħmluha f'din id-direttiva jiena nitolbok għal darba oħra biex tibgħat titra lill-Kumitat Tran. Ovvjament mhix xierqa kif qed int li npoġġu din id-direttiva għaliex din hija direttiva oħra li titkellmu dwar inti fuq il-vetturi. Issa nixtieq nisma' messur bilan fir-rigward l-operaturi ta' dan it-tamir għal rekreazzjoni, hux piloti, jekk mhix sewwieqa ta' dawn jew baħara ta' dawn il-vapuri, eċetera. Issa s-Sinjura Rula. Grazzi, President, għanżon fil-qosor ħafna għalix memx għalfejn uqot intenni dak li għalu oħrajn qabli għandi mistoqsija. Fil-rigward l-importaturi privati, dawn qed jiġu esklużi, imbagħad refera li għom is-Sur Mandels, iżda fil-rigward l-standards nazzjonali jiena nixtieq l-istess domanda, għalhekk nistanżon fil-qosor Naħseb li nxinna naħdmu kooperazzjoni sfiqa unnek, naħseb dan kien lan wara kollox il-ħaqniħ u naħseb li l-proposta tal-Komissjoni miex f'din id-direzzjoni. Grazzi. Issa nisimaw minn żewġ rapporter tal-opinjoni l-ewwel Sur Sila u mbagħad Sur Tatarella. Grazzi, President, hija opportunità tajba li jena nisma' din id-diskussjoni u r-rapport tiegħek. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għall-preżentazzjoni għal revizjoni ta' din id-direttiva. Fiftit kliem għadna ma bdejniex niddiskutu dan il-punt fil-Kumitat Tran, iżda bħal dejjem l-attenzjoni u l-enija se nidata għal kwistjoni tas-suq tal-muturi u l-hawnhekk ukoll se tkun kwistjoni taħraq dik tal-sikurezza. Għalhekk aħna nisħu fuq dan fil-Kumitat Tran u naħseb li se nipprova kemm jista' jkun minn tiegħi bħala persuna li ħatfassal l-opinjoni, fil-kumitat tiegħi ħan prova nżomma raġonevoli kemm jista' jkun biex bekk ma xekkilx il-kompetitività Ewropea fis-suq dinji fir-rigward dawn id-dajjes rekreazzjoni. Jiena naħseb li ħajkun hemm xi diskussjonijiet fuq l-ambitu għaliex bħal dejjem dan huwa strument flessibbli kif inti tista' tolqot il-gruppi interessati, tinkludihom jew teskludihom mill-ambitu ta' direttiva. Nirringrazzjakom tal-punt tal-licenzi ġodda għal dan l-inġenni, din hija idea tajba, iżda qabel ma konniex diskutajnijat fil-Kumitat Tran u issa naraw ser jiġri ktar qoddim. Fir rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet u tal-istorbju, naħseb li dawn l ta' 3.3 Il-punt numru 3.3 dan huwa l-iktar importanti li resqet il-Kummissjoni ma nafx ser ikun ir-riżultat bħala opinjoni mressaq lejn il-kumitat tagħkom, iżda xorta waħda nirringrazzjakom tal-opportunità li tajtuni biex nkun hawn fostkom. Grazzi, sess-Sur Tatarella. Grazzi, President. Grazzi, President. Kien utli ħafna li għan nkun hawnhekk u nisma l-interventi tiegħek u anki id-diskors tal-Kummissjoni li tatna aktar tarif utli biex nevalwaw qed nitkellmu dwar suq speċjalizzat, iżda dan huwa importanti ħafna li għandna nappoġġawh u ngħinuh. Aħna fil-Kumitat tal-Ambjent l-ewwel qabel kollox ħan nittrattaw il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent ovvjament. Il-ġudizzju tiegħi fuq il-proposta tal-Kummissjoni huwa ġudizzju pożittiv, iżda jien ovvjament ġej minn kumitat li xorta waħda għadu mistaġef dawn il-qasam li hemm ċertu naqqasijiet, aħna dejjem imbaħru f'baħar biex ngħidu hekk eh, eh, perikolus, hemm kwistjonijiet ta' kompetitivita, ta' impigi, ta' kompetittività, ta' tkabbir, iżda min-naħa l-oħra mbagħad hemm il-ħtieġa li nħarsu l-ambjent ukoll. Għalhekk qed li dan huwa baħar perikolus li rridu nsibu tarfu. Issa rridu noqogħdu aktar attenti fl-opinjoni tiegħi u nappellalkom għalkom biex noqodu attenti fuq il-problema ta' storbju li produċu dawn l-inġenji. Il-Kummissjoni tirrivolġi din il-problema biss billi jkun hemm tnaqqis fil-veloċità ta' dawn l-inġenji biss. Il-kwistjoni ta' tnaqqis ta' veloċità għandu x'jaqsam ma' sigurezza fl-opinjoni tiegħi u xorta waħda għandna inqisuh. Iżda aħna nixtiequ sforz akbar fil-qasam ta' tnaqqis ta' tniġis bl-istorbju ta' dawn l-inġenji għaliex fostna il-koll u anke naħseb jitratta dawn l-affarijiet minna naħseb li hemm sottovalutazzjoni fir-rigward dan it-tip ta' tniġis ta' storbju għaliex ħafna drabi ma jidirx bħal tip ta' tniġis oħra iżda aħna nħossu li dan it-tniġis akustiku jiġixxi mill-ewwel fuq u id-nejn in-nies jolqot ħafna nies u xorta waħda importanti li nqisuh. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi għal kummenti tijak, kem xi membri oħrajn li jixtiequ jikontribwixxu sul kofferati. Skużani, kon diġa għad fuq il-lista ta' kellima Jekk jogħġbok. Grazzi, President. Ix-xogħol tal-Kummissjoni bħala xogħol ta' revizjoni kien importanti ħafna, iżda propju għal dan l-an, fl-opinjoni tiegħi u anke fl-opinjoni ta' kollegi oħrajn, Jider ċar li hemm limitu minħabba nuqqas ta' leġizlazzjoni vinkolanti fir-rigward it-tniġġis bl-istorbju ta' dawn l-inġenji, speċjalment tal-jet skis għal dawn l-inġenji personali tal-ilma. U impossibbli li nżawġu dawn l-affarijiet, l-affarijiet ambientali u l-affarijiet importanti ta' sikurezza. U Għalhekk hemm bżonn indaħlu l-problemi marbuta mal-istorbju tal-inġenji. Dawn it-tip ta' inġenji kunu qed ibaħru rip il-kosta ħafna drabi u s-soltu anke dawk li huma l-aktar moderni xorta waħda għandhom livell ta' tniġġis fir rigward l-istorbju li huwa qoli wisq. U għalhekk ma nistgħux nifmu li dan jibqa' jkun il-każ anke fir rigward il-punti li resqet il-Kummissjoni Mhux vera li m'hemmx strumenti tekniċi biex inkunu nistgħu nkunu nafu x'inhi dimensjoni ta' din il-problema, barra minn hekk nixtieq inżid li mill-perspettiva tal-imprizi il-tnaqqis ta' dan il-livell ta' storbju minn dawn l-inġenji jagħti aktar jett, aktar saħħa lill-Unjoni Ewropea għaliex ġala darba nħorġu minn dawn il-problemi l-Ewropa ikolla mezzi tajbin ta' kapaċità fuq dan il-qasam għax l-ebda mkejjen oħrajn fid-dinja mumidin jifrontaw dawn il-problemi. Għalhekk nitlob li nirriflettu fuq dawn l-affarijiet b'serjetà fuq dan is-suġġett għaliex xogħol tajjeb ma jistax ikollu tip ta' nuqqas paradossali, iktar ma xogħol ikun komplikat u impenjattiv, iktar ħajjider li jekk ikun hemm nuqqas. Ħaj spikka. Għalhekk xtaqt nsemmi punt ieħor tal-licenzi, tal-autoċertifikazzjoni. Mill-proċeduri, l-autoċertifikazzjoni hija l-iktar triq li tawassala semplifikazzjoni u tħaffef l-affarijiet. Iżda taħdem kondizjoni waħda biss li jkun hemm sanzjonijiet għal min eh, jirrapporta dawn l-affarijiet ikunu sanzjonijiet b'saħħ kbar għaliex huma sanzjonijiet li jkunu ta' deterrent u naqsu minn dawn l-affarijiet u għalek tkun tajba li ndaħluha biex nwaslu l-komunikazzjoni ta' dak li huwa veru. Jekk irridu nżommu l-prassi ta' autorċertifikazzjoni u nifem ir-raġunijiet wara dan, iva imma naħseb li s-sanzjonijiet huma l-iktar li ħajispikkaw għaliex aħna wara kollox irridu li nkunu ta' deterrent. Grazzi. Grazzi għal kummenti utli nismajna ħajkonna sommarju qasir lejn l-aħħar u nagħmel l-iskeda iżda issa nitlob lid-Direttur Ġenerali biex iwieġeb minnu fih fuq xi kummenti dwar l-evalwazzjoni tal-impatt u mbagħad nistgħu u mistoqsijiet fuq l-iktar punti ewlenin. Dan eh, trattajtu fit-test u nisimaw issa minn għandek it -wġibiet. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollu jien nixtieq nikkonferma li l-parti li għandha xaqsam l-ambjent fil-proposta hija simili li teżisti għal dik li teżisti fl-Istati Uniti. Allora, naraw dwar il-promuovu eh, l-kompetittività u nżommu l-impiegi għawek. Aħna rispettaw l-allinjament mal-qafas legali il-ġdid daħħanna il-kunċett ta' importatur privat ċerta dibattitu dwar dan mal-kwestjoni kif qal Sur Mendes hija li niżguraw rispett minn ċerta ċejjeċ tal-bahar. Speċjalment personali, għalli jekk jiġu mishtrija f'pajjiżi terzi meta jiġi użati fil-Unjoni Ewropea jirrispettaw il-leġislazzjoni Ewropea. Dik hija waħda mill-kjarifiki iżih importanti li tqajmu meta kien hemm id-dibattitu fuq il-preparazzjoni għal leġislazzjoni sa dwar il kwissjoni tal-istorbju. Ulħos, mija kwissjoni komplikata, huwa possibli, imma hemm din l-idea li il-kejl tal- sejjes u eh, kif jikkonsidraw in-nies l-istorbju u l-sejjes huma differenti. Aħna mannix eh, tnaqis proporzjonati fit-tnaqis eh, taħ sejjes jek bil ndaħlu zjed restrizzjonijiet f'dak li nixaqsam l-inġenji nifisom il-magni biex ikonna progress f'dan is-settur eh, rridu nirriflettu mill-ġdid dan jirriżulta f'spejjeż kbar mhux biss għall-industrija ma kif ukoll għall konsumaturi li jixtiequ li jixtru l-bċejx tal-baħar u dajjes. Din hija ħaġa li rridu nota tagħha eh, l-storbju l-sejjes li jiġi prodott mill-biċċa tal-baħar mhux biss ħaġa relatata mal-magna nifisa tal-bicċa tal-bahar tiddependi fuq kondizjoni toħra, per eżempju, l-konċ kemem, bċejx tal-bahar, il-veloċità, il-temp, Allora biex wieħed ikun effikaċi biex fil-ħarsin tal-konsumaturi daw l-elementi kollha rridu nikkonsidrawhom meta aħna rridu fil-prattika naslu għal-riżultati dwar it-naqis fl-istorbju jinħoloq. Għalhekk l-artiklu 5 tal-leġiżlazzjoni li ġiet proposta tat il-possibilità l-Stati membru li meta situazzjoni eh, tiġri ma jkun hemm problema dwar storbju tiħu miżuri biex issib soluzzjonijiet pragmatiċi għal problema li tinqala. Grazzi ħafna. Uh, well, I think this is something we'll certainly... Si, naħseb li din ħaġa li ħanna ħan trattaw ċerta interess mal-produtturi, il-punt li ta' rifessa għanna ħajkun nasbu li ħajkun jibqaw ċerta tħassib dwar da, specialment għazof maħok li il-proposta tanticipa ħajkollhom rekwiziti differenti għal regolament tal-assjost ta' Trasport, Trasport eh, hija interessata dwar wieħed jista' jillimita l-veloċità tal-bċeċ barru, anki forsi jillimita anki tip ta' eh, ta' dajsa. Per eżempju li biex ikun hemm forsi użu ta' dajjes tal-elettriku biex wieħed iżomm il-ħoss verament baxx. Imma għandna bżonn nagħtu direzzjoni dwar da, għandna indikazzjoni. Issa dwar il- dati, skadenza, ħabba li nħoss li din hija rikast refuzjoni, ehm, zommu zommu flessibilta u għekki dipendi mill-sarix ta' il ġemajna jena imma nispera li kon rapport abbozza rapport ta' malaj u batu traduzzjoni sa' seba ta' frar biex nkunu nistaw nitħattu dwar da' fl-ħfit mim febrar eh, deadline ta' elementi sa' 15 ta' marzu un nikkonsidrawa wara ġimgħa kbira. Opinion giving committee is to just let me know if that timing is acceptable. Nixtieq insaqsi jekk din ħaġa aċċettabbli biex hekk ikollhom żmien biż adekwat biex jitħattu wara. Kellna indikazzjonijiet li l-Kumitat ta' l-ambjent tista' tivvota skont dak il-kalendarju 25 ta' april u l-vota ta' fil-kumitat sa' 8 ta' Mejju u ta' sa' fil-plenarja Ġunju. Dak huwa su l-iskadenzi d-dati li għandif moħjena ma rridu naqblu fuq da flimkien ma' shadows rapporters. Meta wieħed iżon f'moħħu kemm ilu l-żmien li għaddu minn biex wieħed jipprepara xi xahar jew ieħor ma tkunx differenza kbira jekk hemm xi n-solfu. Ma s-nemenda mm, nagħmel laqa pubblika għax naħseb li eh, laqa mal-partit interessati eh, dawk li għandhom dawn u l-produtturi wkoll ma jekk rridu nisimgħu manat il-municipalità pereżempju eh, xab għal li lej Konstanz kienet parti mill-territorju tiegħu Allora, ovvjament, daw l-autoritajiet lokali jistawnu n-rappresentati taħħom. Nirringrazzjaw l-Kommissjoni u l-kulħat għal dan il-punt. madwussa mis-punt li jmiss fuq l-agenda eh, ta' ħagġa jiġifieri li kena namlu fiħta xunofs, ġifiri li kena skambju ta' opinjonijiet mir rapport ta' signora Bastos li nil fostna pala reazzjoni għal għal working paper u brochure tal-Komissjoni fuq l-20 tħassib ewlini ta' ċittadini Ewropej u tal-negozji dwar il-funzjonament tas-suq waħdini. Infakkarkom li dan huwa eżerċizzju li aħna tlabna f'din il-komitat para riżultati ta' xoltana fil-lat ta' suq wieħed u meta ħarġet dak il-dokument ħassejna li kellna reaġixxu u speċjalment biex nippermettu li kumitati oħra fil-Parlament ikun jistgħu jirreaġixxu għal da. Għalhekk aħna stidinna l-ħafna kumitati biex iħarsu lejk xi ftit mill-kwistjonijiet li hemm u nixtiequ nisimgħu Monsignora Bastos dwar kif għaddej dak il-proċess u kif qed javanza. Ix-xedew rapportess għaw is-sur rapport is-sur raxfo mhux qiegħed hawnhekk lider il-Sinjura Rula probabilment il ħodor sur Sinjura McClark kienu sir Dion. il Sinjura Bastos forsi l-ewel eh, ta' ġurnana dwar kif qed javanza ek. Għanna u wkoll il-Sinjura eh, Verhofen ija edha li hija kap tal-Task Force fuq fuq il-suq waħdin li kien responsabli tal-proposta, inti l-opportunità biex rispondi a kwalunkwe punti u x'kwalunkwe reazzjoni li għandek dwar il publikazzjoni sissa. Signora Vassos lew qabel kollu, xta' ġurnana fuq fej edin, Żjaf kien xassam dan il-proġett. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, não, não sei quanto tempo é que tenho. Grazie Hafna, President. Ma nafx kemm għandi ħin biex nagħmel il-preżentazzjoni tiegħi. Huwa importanti li aħna b'xi mod ieħor nħarsu li dan ir-rapport, nħarsu li eh, l-20 eh, tħassib tal-ċittadini u tal-negozji dwar il-funzjonament tal-suq waħdini. Huwa rapport importanti ħafna meta dwieħed iżomm f'moħħu il-moment li aħna qegħdin fiha edin sofru eh, krizi ekonomika, soċjali u finanzjarja fl-Europa kolla. Għall-ewwel darba eh, fil- eh, fil-istoria tal-proġett Ewropew nista' li l-proġett tagħna jista' jisfaxxa. Hija realtà li aħna qegħdin ngħixu minn għaddejja minnha u dana jobbligana nirriflettu dwar Ewropa għal-ġejjini fejn id-denominatur komun u mal interessi tal-Istati membri kollha u li wieħed mill-elementi essenzjali huma s-suq ħadini. Is-suq intern għandu jażel proġett differenti Ewropa ġdida li tista' tagħti eh, speranze ġodda. Dan il-kuntest meta wieħed iżomm f'magħhom din il-priorità li hija li wieħed Eh, jgħamil iċ ċittadini kun fiċ-ċentru tal-proġett jiena provajda dal rapport rapport li jina nofri wara li l-Kummissjoni Ewropea e preparat il-lista bil-tħassib eh, ewlenin ta' ċittadini u l-kumpanniji dwar is-suq intern. Tħassib li ġi identifikat meta ċittadini s-sifru, meta jmorru għal fajzi oħra biex jgħixu hemm jew bi jaħdmu hemm u jew meta l-kumpaniji jridu wessaw ix-xogħol tagħhom u jixtiequ jistabbilixxu lilhom infushom f'pass ieħor fl-Unjoni Ewropea. dawn il-problemi li għandhom xaqsmu ma kemm wieħed forsi jista' jitrasferixxi drittijiet tas sigurta soċjali jew servizzi tas-saħħa fl-livell Ewropew mill residenza, permessi ta' residenza, jew li wieħed ikun jista' jgħix f'pajjiżi ieħor ta' stat membru. Diskriminazzjon fil-post ta' xogħol. Wieħed jirreġistra vetturi, eh, għarfien ta' kwalifiki edukazzjonali, affarijiet oħra mlista twila eh, l-20 li importanti, l-20 ewlenin, jina mux ħanamel da ma dana kollu? ħanamlu jekk dan tħossu li għan bżonna mela zell qoddim huwa rapport li joffri viżjoni ġenerali ta' daw ix-xkil kollu l-intraprizi u l-ċittadini jiltaqgħu magħhom. Hemm eh, taqsira ta' tip ta' gergi li jirċiev il-Komissjoni, il-Network Solvit ti permettinna namlu dan, iċ-ċentri Ewropej tal-konsumaturi, EuroS u oħrajn. Da kollu Eh, huma riżultat l-aħħar u surveys li saru mill-Eurobarometru. Dan ix-xogħol permettina l-identifikaw żewġ eh, eh, aspetti żewġ vojt mm, żewġ affarijiet li għan iqsin. Eh, li għandu xaqsa wahda li għandu xaqsa mal informazzjoni nuqqas ta' informazzjoni ħafna drabi ċittadini ma jkunux jafu id-drittijiet li huma għandhom, jom kella ma jifmux id-drittijiet li għandhom, jew ma nafux fejn isibu xi għajnuna jew informazzjoni. Tieni eh, aspett fejn nuqqas huwa l-applikazzjoni tal-qafas ġuridiku tal-Unjoni Ewropea. Ħafna setturi f'ħafna eh, ambjenti hemm differenza kbira bej il-qafas ġuridiku tal-Unjoni Ewropea u kif dan jiġi applikat fil-prattika. Hemm ukoll vojt eh, leżislattiv kbir li juri li l-qafas ġuridiku tal-Unjoni Ewropea ma jaqbilx ma dak li qed jippretendu ċittadini u l-intraprizi. Ħafna drabi dan huwa dovut għal fatt li ċittadini Ewropej jemnu li huwa l-Unjoni Ewropea li għandha responsabilità biex issolvi ċerta eh, ambiti imma ħafna drabi mhux il-każ. U dan huma affarijiet li huma responsabilità ħafna drabi tal-Istati Membri. Hemm ukoll xkiel fil-moviment ħieles it-tlet libertajiet fundamentali tal-suq waħdini. Hemm wieħed għandu bżonn E, xejn dawla ta' tip ta' xkiel. Ija priorità għal bini tal-Unjoni Ewropea. Suq intern huwa pilar importanti. E, pilastru importanti li qed jevolvi u qed jitbiddel. Kif qal il-Kummissarju e, Barnier li dejjem jixtieq jirrispondi, jindirizza t-ħassib tal-ċittadini din hija wkoll it-ħassib tagħna. Aħna r-rappreżentanti tal-ċittadini Ewropej fil-Parlament, għalhekk aħna ma nistgħux eh, ma nirrispondux dawn eh, għal dawn ma nindirizzawx dawn l-20 tħassib, eh, għaw 20 imma jista tkun lista etwal. Għanna bżon nsibu qafas għal da tħassib hemm ġiġa leġiżlazzjoni bla dubju li tippermettilna eh, nindirizzaw dawn it-tħassib dawn l-20. Huwa importanti li nkunu nafu li f'ħafna okkażjonijiet l-Istati membri eh, ma tantx eh, juru diligenza, ma tantx juru kompetenz li huma kapaċi meta jiġu bitri għamlu transpożizzjoni tal leġislazzjoni Ewropea ma, ma, ma mux kapaċi jaslu l gwadanji kolla li wieħed jista' jattieni. Il-ħajja tal-ċittadini tagħna bħala studenti, bħala ħaddiema jew bħala passiġġieri biex jiffaċilitaw ukoll il-ħajja tal-intraprizi fl-ispazju tal-komunità. Aħna qegħdin f'ekonomija globali li e, tfisser li għandna bżonn noqdu iżjed u iżjed attenti għal Eh, moviment ta' ċittadini tagħna u tal-intrapriżi u għandna nkunu disposti li nassumu r-rwol ekonomiku tagħna, r-rwol soċjali tagħna, r-rwol kommerċjali tagħna f'ekonomija li hija globali. li jeshtiġ pessonx. Jekk jirnexxinna nindirizzaw tħassib tal-ċittadini tagħna, eh, tħassib ta' kuljum, imma tħassib ukoll ta' zet importanti li qegħdin f'dawn il-lista ta' 20 eh, jekk aħna jirnexxinna nindirizzaw dawn eh, nkunu effiċjenti nindirizzaw dawn it-tħassib bla dubju li nkunu nagħmlu kontribut biex intaffu il-kriżi ta' fiduċja li hemm fil-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fil-proġett Ewropej. Ja, huwa l-obbligu tiegħi tagħna huwa l-obbligu tagħna li b'dan ir-rapport rapport li huwa simboliku dak il-lat, ma huwa importanti li dan ir-rapport aħna eh, natu eh, risposta ta' malaj u ċara għal dan l-sfidi li ċ-ċittadini tagħna qed jimmarkaw, qed juruna li jeżistu. Huwa importanti li aħna eh, insolvu l-tħassib u l-problemi li huma jintaqgħu magħhom kuljum. Jiena il-rapporter kif tafu u jiena konvinta eh, li interess kbir u importanti ħafna da rapport. Nishtiq nirringrazzja l-rapporters kolla, xedu rapporters, nispera nkun nista nikkollabora mill-qrib magħhom minn sa il-qoddim u nispera li l-kumitati li huma interessati li huma tminja minn kumitati interessati b'dan il-fenomenu li daw kollha jagħmlu kontribut għal rapport tiegħi. Jiena l ebda dubju li jekk ħajsir kultura, ekonomija, impigi, ambjent, industrija, anki l-ġuridika, ta' trasport, libertajiet daw kollha ħaj jipparteċipaw biex jippreparaw ir-rapport tiegħi. Huma ħafna l-kumitat interessati u dan ħajfisser li x-xogħol ħajkun iż interessanti u iżid intens. Si, għandna bżonn jienu eh, mm, messaġġ ċara ċittadini nixtieq intemm eh, Mont in eh, għax ħajkonna dibattitu minn uftit ieħor nixtieq nala kifat billi ngħid li il rapport l ħan trattaħ fil-laqat ta' 18 sa 21 ta' Marzu ġanna d-dati għall-emendi, 2 ta' april, 8 ta' meju nħarsu l-emendi u nivvotaw il-komitat fil-19 ta' ġunju u f'settembru tasal fil-plenarja. Nfakkarkom li bla dubju nkunu nistaw nastu għalftejn fuq il-punti 7 u 12 dwar il-ftuħ ta' kont ta' bank, bank u 12 valutazzjoni fil-servizzi finanzjari nkunu nistaw naslu għal ftejn mal-Kumitat Ekonomiku biex naraw dwar xin il-kompetenza għandu xaqsam dal-punt. Naraw li ma eh, komitata u ma li zjed kompetenti f'dan u għandu zjed kompetenza f'dan. Ma mela nissa nisimaw il dibattitu Grazzi. Good. Well, thank you very much indeed, Mrs. Bastos. And also I'm pleased that, uh, that you're working with other committees. And, um... Grazie ħafna. Mela, kem forsi xie kontributi, narret narra li għaw sur Rapo, sur Manders, forsi fizzemen sur Rochefort, u s-Signora Rule, sur Dion, e għad fostna, sur Georg, ma nafek x rapporter għal komitati għor. U s-Signora Gallard. Dawk huma l-lista ta' kelliema nibda eh, bis-sur repo. mieli eh, mielipiteisiin, jotka... Grazzi ħafna. Eh, jena naqat ma dak li għadak kemm għalet il-sinjora Bastos, su intern kif intkom murajtu għamdu kontribut għal ħafna benefiċi għal għal-ċittadini kif ukoll l-intraprizi f'daw l-aħħar 20 sena. Bla dubju, madana kollu ħafna nies dawn l-affarijiet huma affarijiet li mhumiex eh, mitħla tagħhom. Għalhekk aħna għandna nkunu kapaċi nikkonvenċu ċ-ċittadini u l-intrapriżi dwar eh, il-benefiċċji li għandu s-suq intern jinaħħos ħoss li l-kompetenzi professjonali u l-arfin ta' dawn l-edukazzjoni ċertifikati u affarijiet simili hija importanti ħafna. Kif ukoll importanti huwa kwistjonijiet dwar il-kummerċ elettroniku. Għandna bżonn infiċ infsibu il-mezzi biex inneħħu daxkiel. Anke il-prinċipju ta' volontarjetà dwar il-rizoluzzjoni eh, ta' eh, nuqqas taqbil għanna ħaġa essenzjali biex il-suq interni funzjona sew mill-lat ta' konsumatur kif ukoll għall l-atturi ekonomiċi nifisom biex din il-forma jkun jistaw jevitaw il-rati f'kassi ta' eh, nuqqas taqbil l-implementazzjoni ta' direttivi u ta' regolamenti għandhom il-problema li eh, l-attività tal-autoritajiet nazjonali eh, eh, mux edha mek nuqqas ta' attività li wassal għal nuqqas ta' implementazzjoni. U għal din ir-raġuni ċittadini setaw jaraw forsi u jew isofru xertan ġustizzja dana juri li mhux dejjem l-awtoritajiet għandhom il-mezzi ehm, jew inkella il-volontà biex jihtlu daw ir-regolamenti tal-komunità. Aħna nafu li d-direttivi ma jservu ta' xejn jekk daw ma jiġux implementati f'livell nazzjonali. Għalhekk jiena nħoss li huwa importanti li naraw dwar kif nistaw nappoġġaw eh, eh, biex nipromovu il-possibilità li ċittadini u l-autoritajiet nazzjonali jkollhom eh, iżet informazzjon u iżet arfin dwar il-regolamenti komunitari differenti. Fizmin fit-tul Naħseb li ditkun ta' beneficju wkoll għas intern jiena għandi kull fiduċja li taħt il-Sinjura Bastos inkunu nistaw eh, ikonna naslu għal rapport tajjeb biex nipromuovu il-funzjonament tas suq intern komuni u nsaħħu il kompetitiva globali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Uh, thank you, Mr. Ripper. Grazzi. Sur Mendes? Ma nafx li stajċ ħada. Signora Rula? Mr. Dion. Sur Dion. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq nibda billi najt eh, li fl-opinjoni tiegħi għandna tliet tip ta' problemi. Nintaqgħu ma' tliet tip ta' problemi. Meta nitkellem ma', ma nis li rappresenta fuq is-suq intern, nitkellem ħafna żmien qabel ma nikkonvinċjom li s-suq internu hija ħaġa tajba jiena dina ħaġa li nħu gost nagħmel u għalhekk jgħid dan fuq dal komitat. Imma ħafna drabi ħafna nies jgħidu li x'impatt għandu fuq id-drittijiet tal-trade unions fuq drittijiet soċjali oħra kif ukoll fil-aspetti ta' tassazzjoni eh, jħossu li hemm ħafna aspetti li mhumiex tajbin. Fil-Portugallu, fil-Portugallu, fil-Greċja hemm ħafna kumpaniji li qed jispostaw għal eh, l-Olanda mhux għax huma ħajkunu attivi hemmhekk imma qed jippruvaw jħallsu eh, inqas taxxa. Dan jfisser huwa dan ifisser li huwa telf għal Greċja u għal Portugal. Monti għal li eh, hemm dat tip ta' problema iżda jekk inti tibbaża rapport fuq il-problemi u l-tgargil li jaslu fil-punti ta' servizz, allura ħafna drabi eh, tara il-tip ta' problema teknika li n-nis jintaqaw maħħum imma għandek bżon tħares li suq intern eh, tħares għamżon tħares li problemi naqra ġenerali. Ma nxinħarsu biss li problemi tekniċi, ma naħarsu li kwistjonijiet konsiderazzjoniet iżjed wiesa. Tini tip ta' problemi ta' għandu xaqsom mal-komitat, per esempio, kwestjoni ta' rooming, kwestjoni li wieħed ikollu kont tal-bank, anke kun student f'stat membru ieħor. Ħaġa li nota minn dan l-istudju huwa l-problema ta' konti ta' enerġija. Dawn huma verament komplikati u dak li huwa disponibbli fuq il-suq tal-enerġija u dak huwa komplikat li l-konsumaturi igergru. Dan huma kwestjonijiet li għandna eh, nitrattaw dan il-komitat. Fid-snin design niftakar eh, provajt li nġib il-karozzi tiegħi mill- Reġistrazzjoni tal-Belġu biex ndaħħalha fl-Irlanda. U ma għedilkom xej dwar il-problemi li ntqajt magħhom. Il-problemi ta' reġistrazzjoni ta' vettura, il-problemi wkoll tal-VAT, diffiċli ħafna għal nista' negozju u ċittadini wkoll. Is-sistema ta' għada komplikata u għada kompletament miftuħ għal tip ta' frodi, hemm ħafna affarijiet li nista' nagħmel referenza l-jom, il-beħ bl-internet Eh, u għalġejjini, naħseb li għandu jkun obbligatorju li wieħed joħloq forsi qafas biex jippermetti li eh, min min jibieħ xi ħaġa u min jixtri xi ħaġa jkollu ċerta sikurezza. Hemm ħafna xogħol x'wieħed jagħmel hemmhekk u nawgura eh, kull suċċess lil rapporter. Grazzi. Thank you very much indeed and I Grazzi ħafna u jiena naqbel miak li hemm bżonn illi hemm bżonn li nindirizzaw dawn l-inkonvenjenti illi jridu uh, eh, jiffaċċaw iċ-ċittadini tagħna. Inna tant naħdmu fuq dan il-suq intern, hemm bżonn li dawn l-aspetti jiġu indirizzati wkoll. Sur York. Grazzi ħafna President. L-ewwel net irrid nirringrazzja lill kummissjoni għal dokument ta' ħidma li huwa strutturat tajjeb ħafna u joffrinna approċ ġdid jindirkalna ukoll direzzjoni ġdida u aħjar li aħna rridu naqbdu. Dwar l-ewwel idea li hemm fid-dokument jiġifieri li s-suq internu huwa wieħed mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament l-istennijiet ta' ċittadini tagħna huma Eh, huma kbar ħafna Għalek eh, bżon illi aħna natu kas dak illi huma jgħidu dwar l-menti tagħhom mod partikolari f'żmien ta' kriżi finanzjarja. Hemm bżonn ukoll li aħna nirrevedu il-proċessi interni tagħna. Dak illi joġobna fid-dokumenta ħidma u fir-rapport għalli aħna qegħdin nieħdu pass lura u naraw kif qed jaħdem is-suq intern kollu kemm hu. Dana għandhom jgħin ikun eżerċizzju utli ħafna. Issa nixtieq eh, nifoka fuq żewġ punti partikolari mhux fuq id-dokument kollu kemm hu. Alla volja napprezza illi jiena qed nieħu uh, Fosta xi ħadd ieħor hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiena se nifoka fuq kwistjonijiet tal-enerġija u trasport li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-kumitat liħor li jiena membru tiegħu dwar trasport u l-enerġija nġbet l-attenzjoni ta'kom għal similarità u differenza. F'dik li għandix taqsam is-similarità. Sfortun. din twassal għal kummenti dwar nuqqas ta' implementazzjoni tal-liġijiet nazzjonali u dan jgħod tal-biċċa kbira tal-istati membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija 18 il-stat membru eh, qed uh, jiffaċċaw proċeduri taksur minħabba nuqqas ta' implementazzjoni Eh, fil qasam ta' telecoms 16 il-stat membru li qed jiffaċċa dawn il-proċessi. Ekku, wieħed isiba diffiċli li jara x'inhu l-impatt ta' leġiżlazzjoni għaliex mhux qed jiġu implementati fl-istati membri kollha. Dwar id-differenza f'dawn iż-żewġ oqsma mill-perspettiva tal-konsumatur, L-ewwel ħaġa qed naraw illi il-prezzijiet tal-enerġija qegħdin dejjem jolew fil-waqt li fis-settur tat-telecoms qegħdin jonqsu għall volja mhux b'xi mod sinifikattiv fil-rigward ta' settur tal-enerġija, naħseb illi nistaw najdu illi danu għadovut minħabba il-prezzijiet tal-materja prima li għedin dejjem jizdidu. Kiku aħna ma kenniex il-leġizlazzjoni li għanna, il-konsumaturi kompli bati iktar għadbaq ħafna xisir fis-suq tal-enerġija minħabba li l-istruttura ta' tariffi hija regolata b'mod ċentralizzat u għalhekk m'hemmx biżejjed trasparenza huwa diffiċli biex wieħed eh, ifjem u jifhem il-konsumaturi sibu il-kontijiet li jirċievu komplikati wis eh, il-mod kif jinħadmu komplikat wis eh, hemm ħafna diffikultajiet, hemm ukoll ħafna problemi marbutin mal-infrastruttura, l-smart grid u l-smart metering. Issa dwar telekomunikazzjonijiet nistgħu ngħidu li prezzijiet qegħdin jonqsu. Alla volja ikkun diffiċli ħafna u jkun żbal illi nippruvaw naslu għal xi konklużjonijiet li eh, illi jħarsu l-qoddim wisq l-operaturi u eh, il-fornituri il ma jatux informazzjoni bizzejed dwar il-prodotti tagħhom, dwar il-pakketti li joffru, ħafna mill-elementi tal-konsumaturi propju jiffokaw fuq dan l-aspett. Aħna konvinti illi l-esperienza illi ksibna sissa u dik li għat irridu niksbu fil-qasam ta' roaming tista' tintuża f'kuntest ħafna iktar wiesa' Marriċ eh, naġġel biex nasal għal konklużjonijiet tiegħi għaliex se jkollna żmien biex naħdmu flimkien, imma jekk aħna għandna naslu għal xi konklużjonijiet u li siltu xi konklużjonijiet, dwar anki elementi oħrajn koperti minn dawn l-20 mistoqsija naħseb li l-isforzi tagħna ma jkunux saru għal xejn. Grazzi ħafna tal-li semmejtina dawn il-punti kritiċi essenzjali naqbel miegħek illi il-fornituri fuq livell nazzjonali iridu jikkooperaw aħjar sabiex il-niffaċċaw xiftit mill-problemi illi jiffaċċaw il-konsumaturi. Naħseb illi dan huwa dini opportunità tajba biex naħdmu mal-Kumitat tal-Industrija fuq dan il-punt. Signora Gebhardt. Grazzi, President. Grazzi, Sur Pastos, għal dik il-prezentazzjoni. Naħseb li s-Sur Jangul kol kemm maħna għadna illi meta aħna nitkellmu ma' ċittadini tagħna f'pajjiżna huwa diffiċli ħafna għalina li nikkonvinċuhom li s-suq intern huwa xi ħaġa pożittiva u xi ħaġa li taħdem favorihom. L-istati għadhom eh, ħafna ċittadini għadhom ma ma ma ċettawx u ma jħossuhomx parti minn din l-Unjoni Ewropea jippuntaw sabajhom lejna u jgħidu intom fi Brussell, intom, intom. U dan naħseb nistaw natribuħ għal fat li għadna ma femniex li ċittadini x'kisbiet pożittivi għamlu huma stess permezz ta' sħubija tal-pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea. Issa dwar dawn l-20 punt Eh, illi rridu nindirizzaw biex inwieġbu anki għall-ilmenti tal u l-punti li għajmu il-ċittadini tagħna irridu nisħu u natu iktar importanza fuq l-aspetti pozittivi tal-su intern. Issa zaħ jajdulna jina nishtiq niftaħ kont il-bank imma ma nistax. Ma nistax għax mandiċ indirizz fess u ma jistax ikolli indirizz fess għax eh, mandiċ kont fil-bank U din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u ċirku vizzjus eh, eh, li eh, jiffaċċa student ta' li jkun qed jieħu sen fil-programm tal-Erasmus. Meta tajt il ħadd li għandu diżabilità fi Franza, nishtiq Eh, niparkja l-karozza tiegħi eh, li eh, li niparkja bil-targa tijaj li tajt li għandi permess nipparkja fejn nista. Fil-waqt li f'pajis ieħor persuna bl-istess disabilita ma jkollix l-istess aġevolazzjoni. Anki il-rikonoxximent tal-kwalifiki l-arfin u rikonoxximent tagħhom f'sitwazzjoni transkonfinali minn pajjiż għall liħor Umbat meta għet sifer il-kost tal li juża l ispejjeż tal-mobile apparti l ispejjeż tal-sejħiet li għamel spejjeż oħra li jizdidu. U dawn huma il-problemi illi aħna irridu nindirizzaw. Aħna irridu niċċarawhom dawn il-punti nispjegaw liċ ċittadini il-liva problemi hemm imma qegħdin naħdmu biex aħna nsibu soluzzjonijiet għalihom u li dawn is-soluzzjonijiet nistgħu insibuhom flimkien aħna u ċittadini. Dan huwa lan li fuq huwa msejjes ir-rapport tal li qed niddiskutu bħalissa huwa importanti għaliex għandu impatt dirett fuq il-ħajja taċ ċittadini tagħna. Eh, huwa rapport illi jindirizza mhux biss politika eh, finanzjarja per eżempju, hemm aspetti oħrajn, hemm politika soċjali li tista' tinfluwenza u għandha impatt fuq il-ħajja taċ ċittadini tagħna għalhekk jiena irrid nifraħ lilkom għal mod kif uh, indirizzajtu din il-problema naħseb li huwa li nistaw namlu kontribut sabiex insaħħu lill-Ewropa sabiex iċ-ċittadini kun jistgħu jħossuhom tassew parti minn din l-Unjoni Ewropea. Grazzi għal dawk il-kummenti, ftit eh, kummenti ta' biex nikkonkludu. Forsi nista' nistieden il kummissjoni wkoll biex tajdinna x'taħseb u eh, nisimgħu xi ħaġa mingħand is-Sinjura Verhoeven dwar ir-rispons illi kelkom dwar dan il-fuljett għal dan il-fuljett. Ta' min ifakkar? li eh, din il-publikazzjoni eh, ġiet ippreżentata lis single Market Forum fi Krakow. Kien hemm madwar elf ruħ prezenti hemmhekk minn madwar l-Ewropa kollha u minn eh, rappreżentanti ta' osma differenti tal-ekonomija, ċittadini ta' etajiet differenti, pensjonanti, studenti u kien hemm ħafna interess, ħafna interess u rċevejna wkoll ħafna kommenti waħda mill mill-affarijiet li aħna rridu niffaċċaw hija li soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet li qed iqajmu il-ċittadini huma fidejn l-awtoritajiet fuq livell lokali dak kollu li huma eżempju għandu xaqsa ma' reġistrazzjoni tal-vetturi. U kwistjonijiet marbutin mal-familja Eh, kustjonijiet marbutin mal-familja ma minn perspettiva transkonfinali. Xoħut mill-punti illi eh, semmew fil-rapport li għamel sur eh, la Massur għas-sur Sarkozy, għal-President Sarkozy, li għadhom pendenti għadhom ma sar xejn fuqhom. Jiena naħseb li permezza dar rapport bil-kontributi ta' ħafna ta' ħafna komitati differenti nistgħu nagħmlu pass il qoddim għaliex huwa ovvju illi l-appoċ tal-pubbliku għassu wahdini ma tantx għadu qawwi għaliex il-ċittadini jaraw dan is-suq bħal iktar bħala teddida milli bħala għajnuna. Għaliex eh, huma uh, jaraw mhux biss naqis ta' opportunitajiet ekonomiċi imma wkoll nuqqas ta' konsistenza ċittadini per eżempju li jridu eh, jixtru affarijiet online permezz tal-internet ma jistawx eh, jixtru dawn il-prodotti jew servizzi eh, li huma jħossu illi għandhom dritt għalihom. Naħseb illi dan huwa bidu ta' proċess ħafna aktar twil, imma naħseb illi kienet idea tajba li nistiednu lill kollegi tagħna fil-Parlament u aħna wkoll illi namlu dan ix-xogħol għal imma inutli li aħna noqogħdu nieħdu x-xogħol u mbagħad eh, id-dokumenti jibqgħu jiġbru trab fuq l iskaffe u ma jsir xejn bihom. Din hija xi ħaġa wkoll illi għandna ninkludu fir-rapport tagħna. Xa forsi Sinjura Bastos ma tinkludihom dan. Sinjura Verhoeven, kellek xi kummenti li xtaq tagħmel qabel ma nitlob is-Sinjura Bastos tagħlaq fuq dan il-punt? Iva, Sur President, kumment ta' malajr L-ewwel net eh, nirringrazzja lill parlament Ewropew għaliex din kienet inizjattiva tagħkom. U aħna fil-Kummissjoni il-koll naraw l-importanza ta' dan ix-xogħol. Issa dwar ir-rispons li kellna sissa minn eh, eh, nista' ngħid li l-brochure kiseb suċċess kbir, qegħdin nam nippubblikaw u nistampaw iktar is-salix kienu spiċċaw il-fuljetti tagħna, jiġifieri il-għan tagħna diġà il-ħaqnieh f'dak ir-rigward. Minn dak li nista' nara jien qed nara li qed nagħta iktar attenzjoni lejn il-bżon illi nindirizzaw l-affarijiet li huma neqsin, mhux biss f'dak li huwa l-leġislazzjoni, imma anki informazzjoni u implementazzjoni xirqa tinja xaħġa illi eh, għajjem uh, kuxjenza dwara dan il-rapport, għetnar li għalmenu fil-kommissjoni l-affarijiet, dil-kwestjoni għed tittieħed bis-serjetà, imma kifat intu kol, Sur President, ma nistawx namlu kollox wahedna, irridu namlu dan il-koll fl-imkien, da kollox minna ħati għaj. Alissa, grazzi u waħna nistennew bil-ħerqa illi naħdmu fl-imkien ma'kom. Uh, Grazzi, sa jkonna nitolbu biex ikonna sommarju ta' tweġibiet minn naħta kommissjoni biex bekk nkunu nafu x'inhu r-riżultat ta' dan ix-xogħol. Ġbartu xi informazzjoni? Le, għalissa le, għaliex mhux bil-fors nirċievu tweġibiet kollha li nixtiequ. Meta nibatu fuljetti għall-avvenimenti fuq livell nazzjonali mhux dejjem ikunu nafu x'ser ikun l-effett ta' dialogu fuq il-post. Għalhekk ir-tweġiba tiegħi hija le, għalissa m'hemmx. Indikazzjoni ta' dan. Tajb, wis, naħseb li din hija xaġa li tista' tħares lejha Sinjura Bastos, ċertament. Issa tixtieq tkunu tafu x'inhija l-iskeda, tarrafna ftit fuq x'inhu l-kalendarju, x'inhu progress nagħmlu f'dan il-qasam? Grazzi President. Ringrazia il colleghi. Etnara nara colleghi amlu kollegi eh, għamlu ehm, taqsira tajba ħafna ta' x'in situazzjoni sitwazzjoni hemm bżonn li wieħed jimra daw it-tlet eh, spazi vojta li jem, 95 ġeġa jom daw, eh, l-applikazzjoni tal-għata ġuridiku, l-implementazzjoni da kuffu uħol eh, l-vojt leġislativ. Dawn huma tlet aspetti, tlet eh, spazi vojta li ġew identifikat. Issa wasal iż-żmien biex wieħed jaġixxi biex wieħed jieħu azzjonijiet biex isolvi dawn id-deficienzi. Għax jekk aħna nsolvu biss il-problema tal-informazzjoni jew inkanna nsolvu biss jew nippruvaw nsolvu biss l-applikazzjoni, il-kwistjoni tal-applikazzjoni tal-qafas ġuridiku jew inkella neħtlu biss fil-proġett Ewropej biex nagħmlu leġizlazzjoni fejn m'hemmx leġizlazzjoni u nagħmluhom dan forma separata minna ma jkonna approċ konġunt, allura l-ċittadini mux ħajkunu mħarsin wieħed eh, eh, il jagħmilha forma ċara t titkellmu dwar kwistjoni ta' natura volontà politika volontà politika biex wieħed isolvi daw il-problemi kolla. Għanna bżon li ikonna l-odda istituzjonali biex insolvu l-problemi. L-autoritajiet nazjonali nazzjonali wkoll iridu jimpenjaw ruħom biex biex flimkien hekk inkunu nistgħu nindirizzaw tħassib li urew iċ-ċittadini tagħna. Jekk aħna rinexxinu nagħmlu hekk inkunu nistgħu navvanzaw forma importanti lej il-proġett Ewropej. Nkunu nistaw eh, ntejbu l-fiduċa tal-ċittadin tittadin Ewropej fil-proġett Ewropew tagħna. Tkellimna dwar it-ħassib kbir, eh, punti ta' tħassib kbir il-kummerċ elettroniku Eh, l-aspett fenomeni itineranti, l enerġija, importazzjoni ta' vetturi, studenti. Eh, Nixtieq ngħid li student li li jiġi minn stat membru u jimur f'stat membru jħor b'Erasmus jasal f'dan il-pajjiż ikunu ridu jiftħu kont tal-bank għax jitolbuhom eh, garanzija u ħafna drabi l-banek jitlobom kontrat ta' xogħol jew li huma residenti hemm. Jiġifieri l-student li ma marx hemmhekk biex jaħdem, ma jistax Residenza inkwant non konskis. Sa xi kollu kontrat ta' xogħol u laqqas m'għandu permess ta' residenza sakemm hu jkollu eh, il-kuntratt ta' kiri li eh, ma jistax jifferma sakemm ikollu jkun eh, jkollu bank kont bankarju u ovvjament catch 22 li għed li għed jimpidi għed xekkel il movement ħieles ta' ċittadini tagħna fil-spazju komunitarju għaminem referenza għal diversi problemi gravi, l-kwestjoni ta' enerġija, bżon li għet jiddefendi l-interessi tal-konsumaturi mm, facċatem il-produtturi. Għandu bżon u koll naraw dwar koordinat tal-produtturi nazjonali u dana eh, eh, hija ħaġa li tiddependi mill-volontà politika. Allora, għabel kollox, Tibdependi fuq din il-volontà politika. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm armonizzazzjoni. Dan kollu huma punti li ġew identifikati miċ-ċittadini tagħna huma punti eh, li eh, u xkil li aħna kollha identifikajna Eh, fil-funzjonament suratanis tal-suq intern. U importanti wkoll li narfu l-intraprizi żgħar u medji li dejjem nitkellmu dwarhom bħala il-mutur eh, jaġixxu bħala xprun eh, l-ekonomija tagħna fatturi importanti għal tkabbir ekonomiku ikoll intaqgħu ma' diffikultajiet kbar meta jiġu biex jaspandu biex jimirħu l lin minn pajizom. U ma jkunux jistaw jinvolvu l-għom f'attivitajiet barra minn xkiel. Dan huwa ta' tħassib f'din il-problema li qegħdin f'din is-sitwazzjoni qegħdin fiha eh, fej eh, għandna bżonn impjiegi. Ta' kollu aħna rridu nindirizzaw għandna bżonn nimlu dal-vojt li ġew identifikati 16 17 sena ilu għanna bżon li konna approċ jew risposta globali għandhom nkunu involutu l-istituzzjonijiet tagħna kif ukoll l-istati membri. Jien nixtieq nagħlaq President billi ngħid li l-kalendarju huwa wieħed ħaj permettilna nirriflettu, ħaj permettilna naħdmu ehm, forma koerenti, ehm, laġla zejda u maniera solida. Jina għattiltkom ġiġa f'Marzu ħajkanna skambju ta' opinjonijiet f'dan il-komitat Mbaħt, ikonna emendi sa 12 ta' April nitħattu fuq l-emendi sa 8 ta' maju, votaw fil-Komitat 19 eh, ta' Ġunju u mbagħad jgħaddi għall-plenarja f'Settembru. Dan eh, huwa l-kalendarju li jippermettinna il-ħin adekwat biex namlu dibattitu fil-font u nirriflettu sew fuq dawn il kwistjonijiet daqshekk importanti. Għanna ħin biżejjed biex niltaqgħu ma' esperti fil-Komissjoni u barra mill-Komissjoni għax għanna diversi punti li wieħed irid isolvi. Jiena ħaltaqa mal-Kommissjoni Ewropea il-ġimgħa d-dieħla laqa li matula ħan analizzaw din il-kwestjoni biżjed żmien. Kif għattilkom ħan ipprova nixbor il-punti ewlenin tal rapporti tiegħi u darba ikolli dan il- pjan nintaqam rapportez kolla, ma' rapportez kolla biex eh, naraw eżattament xajkunu l ideate u l-enin li ħaj permettinna nirrispondu u nirreagixxu għal kwestjoniet li qajmu ċ-ċittadini. Grazzi ħafna, President. Good. Uh, thank you. Tajab, West, grazzi ħafna. Naħseb li l-kalendarju li għanna għandha stant li rridu nitkellmu fiju u fid-dettall għanna stampa ċara tiegħu u iva naqbel miegħek irid ikollna flessibilità fuq l-iskeda. Importanti li jkollna l-iskadenza 19 ta' Marzu, bat April, l-emendi nivvotaw fit satax ta' Ġunju u naslu hekk għall-plenarja ta' Settembru. Inti ma' segretarja tittara li l-opinjoni tasal fħin tajjeb u jkollok ġudizzju mbagħad x'inhu mal-punti u l-għanin ħsiba u lini mill-kumitati biex bekk insaħħu il rapport kemm jista' jkun. Fidejk biex tagħmel dan ix-xogħol, dawn in-negozjati, naf li għandek ħila biex tagħmel dan u ħatamlu b'eleganza kollha. Grazzi fidejk. Grazzi ħafna. Il-punt ħare fuq l-aġenda tagħna llum huwa li nirċivu rapport mill-rapporter tagħna Kristjan Buzoj li ħajtkellem fuq il-kwittanza tas-sena li għaddiet fuq il-budget tal-2010 ta' sentejn ħeddew u għanna e, s-sur ġvab, s Rula li jishtiq jitkellmu xaħtiħor jishtiq jitkellem is-sur De Jong is-seqja tawn u s-salek nistiden is-sur Kristjan Buzoj biex jiprezenta r-rapport tiegħu u x-xedow ma nafxux qiegħda u ma nasibx fejqot eh, nkun involut. Kristjan Buzoj, jek jogħġbok. Grazzi, ħan prova nżomm kem jista' jkun fil-qosor għaliex diġà qed mal-punti l-enin, meta kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet f'Settembru u għalhekk fil-qosor ħan prova ngħid x'inhu mal-punti ewlenin ta' din l-opinjoni u ngħaddi l-opportunità mbagħad lix xadu rapporters biex l lkom il-punti tagħhom. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni għall-informazzjoni li provditilna kienet utli ħafna biex infasslu dan l abbost opinjoni. għall krediti tal-pagamenti minna avanzi għall budget anke tal-2012, anki naħseb li kien hemm titjib meta mqabbel mal-eżerċizzi budgetari ta' qabel, iżda mħasseb mhux ftit dwar it twettieq tal-pagamenti fil-politika ta' stati membri u dan rajni ukoll fil-kontijiet ta' Deġi Sanko. Il-politika tal-konsumaturi turi li għanda l-inqas rata ta' twettieq. Kienem ħafna pagamenti li ġew eh, stmati ħażin u għalhekk nixtiequ li jittieħdu l-passi meħtieġa biex bekk itejbu d-bassir budgetarju f'dan il-qasam. Nixtiequ nisimgħu mill-Kummissjoni fuq dan il-punt biex naraw x'ġenera din is-sitwazzjoni. Nilqa l-isforzi mbagħad fil- fil-rigward il-Europortal minnaħa tal-Kommissjoni għamlet xogħol siwi ħafna, issa tinvolvi l-intraprizi u l-negozji, tinformom dwar l-isfera tas-suq privat u naħseb li tweġiba minnaħa tal-respons minnaħa tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward huwa importanti ħafna. Iżda xorta waħda nixtieq narra fil kommissjoni li tistgħu isserħu fuq l-appoġġ ta' dan il-Komitat fuq dan ix-xogħol. Imbagħad irridu Nsemmu wkoll il-mekkaniżmu ta' soluzzjonijiet tal mekkanizmi u għal problemi pal per eżempju solvit, iżda xorta waħda nishtiq infakkar li hemm nuqqas ta' kuxjenza propju fuq x'inhu dan il-proġett. Rridu aktar involviment biex kunem hemm użu aħjar ta' solvit mill-istati membri, mill-autoritajiet lokali, mill-gvernijiet nazzjonali u aħna l-koll membri tal-Parlament Ewropew, speċjalment anke l-membri ta' dan il-Kumitat naħseb li netwerk ta' ċentri Ewropej kienu utli ħafna u għalhekk għandna nkomplu nappoġġawħ fil-waqt li nqisu wkoll il-konklużjonijiet tal-istudju li ġi preżentat li n nessan li għaddiet biex ntejbu servizz offrut u anke l-kuxxenza fost il-konsumaturi. L-aħħar iżda mhux l-inqas jien inkludejt fil-labbozz ta' opinjoni żewġ rimarki fir-rigward idwana fir-rapport il-qorti tal-awdituri elenkat x'inhuma l-nuqqasijiet f'dan il-qasam għal rizorsi propji tradizzjonali, per eżempju l izballi fil-verifiki ta' dwana u jiena nixtieq nissuġġerixxi l-Kummissjoni biex tpoġġi aktar pressjoni fuq l-Istati membri biex ittejjeb is-supervizjoni ta' dwani biex bekk nivotaw l-iżbalji fir-rigward il-qasam ta' riżorsi propji tradizzjonali. Mbagħad fir-rigward il-kodiċi ta' mġiba ta' dwana għamilna ħafna titjib anki fir-rigward l-arfin u nilqaw dan il-punt minkejja li kien hemm xi dowmin nafu li huwa eżerċizzju kumpless ħafna u għalhekk inħeġġu l-Kummissjoni biex tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament fir-riżoluzzjoni tal-immodernizzar tad-dwana adottat is-sena li għaddiet u biex ikun hemm anke linji gwida għal proċess ta' implementazzjoni. Dawn huma l-punti u l-inin ta' din l-abbozz ta' opinjoni jiena ċert li dan, dan l-abbozz musse rikopri l-opinjonijiet kollha iżda jiena lest li diskuti aktar il-qoddim biex bekk nara ma l-punti di vista differenti, nisma' l-kummenti tagħkom, is-suġġerimenti u anke nilqa' xi emendi. Grazzi. Uh, thank you. Well, thank you very much for Grazzi. Grazzi talli tajtna ħafna informazzjoni f'din l-opinjoni u għamilt dan fil-qosor. Issa nitlob lil Sur Ġvab l-ewwel biex jitkellem u bat is-Sinjura ħed. Grazzi, President. Jiena nistanzo fil-qosor ukoll għaliex jiena nishtiq l-ewwel qed nirringrazzja l rapportera xolti xogħol tiegħu dan huwa konformita ma' dak li konna qed u nfittxu għalhekk jista' jserra fuq l-appoġġ tagħna fir-rigward il-promozzjoni ta' Solvit u aħna wkoll nemnu iva. Rajna li dan il-wera li kien kellu rwol importanti x'jaqdi u aħna rridu nappoġġaw dan ukoll. Aħna naħsbu li il-promozzjoni ta' regolamentazzjoni aħjar hija xi ħaġa importanti li tibqa' importanti ta' belħaq tkun mżewġa ma' budget xira, iżda aħna nistaw nappoġġawha bisħiħ. Hemm żewġ emendi proposti iżda napprezzaw il-kooperazzjoni sfiq li kien hemm u nittamaw li jibqa' jkun hemm f'dan ix-xogħol. Grazzi, Sinjura Het. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal xogħol tiegħu Eh, aħna napoġġaw il-test li prezentanna u nistaw nilqaw l-emendi. Kenna diskussjoniet importanti ħafna u naħseb li huwa importanti wkoll li issa nirreflettu fuq x'inhuma il-punti di vista differenti u l-punti ewlenin. Dan għaliex huma punti importanti propju fid-dawl tal-konsumaturi tagħna għallek jina nħoss li importanti wkoll li namlu dan ix-xogħol u naħseb li hija idea tajba li niproponu kwittanza apposta budget apposta għal solvit. Anke fir rigward il-Europortal kif ġi prezentat u interessanti ħafna, disponibbli fl-insna kollha jiena żor dan il-portal bosta drabi u għalhekk nitlob anke l-konsumaturi nistidunhom biex jietu ħarsa li dan il-portal ukoll. Naħseb li imxejna l-qoddim f'dan il-proġett u naħseb li nistgħu nkomplu wetqu xogħol tajjeb f'dan il-Europortal. Iżda mbagħad fir-rigward il-politika l-ħarsin tal-konsumaturi jiena nittama li l-Kummissjoni tadotta il-miżuri meħtieġa u twieġeb għat ħassib l-insibu taħt il-punt numru wieħed. ma naħsibx li nistgħu nagħmlu aktar sal-31 ta' jannar iżda nirringrazzjaw l rapporter l-proposta tiegħu. Hemm xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Mela Christian jistieq jalaq? Imbagħad nieħu kelma jien. Grazzi ħafna, President l għunnet nishtiq nir-ingrazzja s-sur ġvab u anke l senjur Head għal klim ġentili tagħhom u għall-appoċ li qegħdin joffru għal proġetti importanti marbuta max-xogħol tal-kumitat tagħna, pal eżempju l-ICCNet, il-Europe Portal u anke Solvit li huma kwistjonijiet tal qalbi ħafna għaliex fil-passat kont rapporter għal Solvit fuq isem dan il-Kumitat u provajt nistabilixxi linja budgetarja separata u nżiet il kuxenza fuq dawn il-proġetti. Kuntent ħafna li hemm l-appoġġ għal dawn il-rimarki li għamilt u nixtieq ukoll nilqa xi emendi li ser jitresqu u għal darba oħra nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni Ewropea ta' lajnuna li offrit li ta' tarif kollu li tatni sabiex infassal din l-abbozz ta' opinjoni. Għanna l-iskadenza għall-emendi li nar il-31 ta' jannar 2012. Ma nafx meta huwa l-vot għal dan meta meta maħsub li nagħmluh nhar 28 ta' frar ta' wisq. 28 ta' frar mela palma diġa diskutejna fil-uffiċċju tiegħi u fil-kosegretarjat ma naħsibx li huwa abbost opinjoni kontroversja li wisq u naħseb li għandna ħin bizzejed biex jitresqu xi emendi jekk hemm bżonn u mbagħad inkun nistgħu ngħaddu l-kwittanza li huwa il-kumitat Awlin, il-kumitat Ekon biex jgħaddi dan ir-rapport. Grazzi, grazzi l-kulħadd u grazzi anke l-segretarjat ta' Imkom. Grazzi ħafna, jgħid il-President, grazzi tax-xogħol tiegħek fil dan ir-rapport Umbat naslu għal vot tal-Kumitat tal-Budget, tal-Kontroll tal-Budget fis-26 ta' Marzu. Grazzi ħafna, bekk intemmu x-xogħol tagħna l-dalodu, grazzi l-interpreti, l-interpreti reċiprokaw, U nishtiq nfakkarkom li ħnerġu nintaqgħu fit tlieta ta' Warlof Senar sal 4 u nofs illum Warlof Senar. Mbagħad hemmhekk għandna opinjoni importanti fir-rigward ta' Sur Engel fuq il-taxxi u anke preżentazzjoni ta' studju fuq l-implementazzjoni tal-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Din hija importanti ħafna għal dan il-komitat li issa inna erba' snin naħdmu għalih u naħseb li l-koll nkun hawnhekk għal dan. Mbagħad mill-erba' u nofs is-sitta u nofs ħajkonna laqgħa tal-koordinaturi estiża biex niddiskutu l-istrateġija tagħna u anke l-punti li jmiss fuq l-aġendi tal-ġejjini. Grazzi ħafna, nixtieq infakkarkom il-koll li għada ser nibdow fid-disa ta' filgħodu preċis mal-President mal-Presidenza daniza s-Sur Oleson, li kien attiv ħafna fil-qasam tal-Kumitat tagħna u lesti nilqawh kuntenti li ħajkun hawn magħna u għandna numru ta' proġetti fuq l-implementazzjoni tal-riforma tal-akwist pubbliku mbagħad wara l-offsenar għandna sessjoni siħa fuq l-aċċess tal- l-kontijiet ta' pagamenti bażiċi. Nittama li tkun tistaw tkun seguna fuq għal dawn il-puntu grazzi kulħadd.